So colleagues, um... Legi, natikom merħba minn qalba, qalbi, f'din il-laqa interparlamentari, eh, approċċolistiku fuq il-migrazzjoni, organizzat mill-Kumitat tagħna tal-Libe, tal-Libe, tal libe tal libe tal libe nati meħba li l-kollegi tagħna mill-Parlamenti Nazzjonali nixtieq insembi b'mod speċjali li żewġ kollegi fiċ-ċentru ta' dan is-smigħ Roberta Mezzola u Cecil Kienge li ħaj jitkellmu wat Kuntent bħala President ta' dan il-Kumitat Libe li natikom merħba lilkom għal dak li nista' niskrivih bħala moment kritiku importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea dwar il-migrazzjoni. Din pjuttost minix nagħtiha importanza bizzejiet bil-mod kif qed nitkellem, imma il-bira tkellimna kif nafu fuq l-istati kritiċi importanti ħafna fil-kriżi ta' refugjati li jintom il-kol fl-istati membri ta'kom edin taraw imma ħna bħala Parlament Ewropew mhux biss imdaħlin un involuti fi proċedura urġenti fuq il-120.000 e, rilokazzjoni bħala mekkanizmu illi l-Parlament ħab bħala vot il-ġimgħa l-oħra mhux biss konna involuti ma involuti wkoll fuq strateġiji u miżuri fuq medja ta' żmien medju u twil f'dan il-kamp U dak hu s-suġġett tal-lum mhux biss li nifhmu il-miżuri ta' emerġenza biex nitkem fuq il-kriżi ta' immigrazzjoni ma biex nifhmu wkoll dwar kif aħna bħala Unjoni Ewropea qed niffaċċjaw dawn l-approċċ ta' migrazzjoni fuq meta ta' żmien medju u twil u dan irridu nagħmluh fi dialogu qasi mill-qrib mal-parlamentari nazzjonali ma nistgħux naħdmu waħedna u għalhekk din ir-raġuni qegħdin flimkien illum għal din ir-raġuni aħna nidejna dan il-rapport speċjali immexxi minn Roberto Mezzola, Roberta Mezzola u, u Cecil Kienge u aħna bħala Parlament Ewropew interessati soluzzjonijiet fuq meta ta' żmien twil fuq dawn il-kriżijiet imma anke soluzzjoni fuq meta ta' żmien twil għal migrazzjoni għall unjoni Ewropea kollha kemm hi. Inkuntent ukoll partikolarment li għandna parlamentari li għandhom esperjenza twila u nixtieq insemmi li xi wħud mill-parlamentari mill-istat membru tiegħi u da għandi kollega miħaj illi u dan juri li aħna rridu nkun nafu xed jgħajt il-Parlament Ewropew u li hemm interess x'għandhom x'jgħidu il-membri parlamentari Ewropej fuq dan is-suġġett u fih dan dan il-Komitat. Nittama kolli tisimgħu lilna għax dan huwa dak il-moment kritiku fej aħna wkoll għandna ħafna idejat dwar x'għandu jiġri. Mela, kollegi, nixtieq ukoll insemmi illi jien kontent illi għandna biex natikom ftit statistika għanna 40 membru parlamentari li jinkludi id-disa eh, presidenzi ta' komitati daw il-numri ta' partiċmenti juru l-importanza ta' suġġett li għanna l-lum. Jien kontentu kolli għet nati meħba l-xuhut mill-kellima tana dal-ħodu li jirrapprezentaw ħafna mill-entitajiet li huma importanti għal din id-diskussjoni. E, partikolarment il-direttur Sigen e, mill-Kommissjoni e, u il-rappresentanti tagħna mill-Aġenzija tal-JHA. U anka dalwaqt nisimgħu il direttur Sigen għanna l-Aġenziju kol tal-GHA il għandhom rol kritiku ħafna unnek il-kap tad Dipartiment tal-Libertajiet ċivili u Immigrazzjoni fl-Italja il-prefett Morcone immigrazzjoni għolja ħafna fuq l-agenda tal-Komitat Liba nixtieq insemmi ċerti affarijiet ta' malajr illi għamilna f'daw l-aħħar xhur. Fil-plenarja ta' Settembru il-Parlament Ewropew interaġixxa mal-President tal-Komissjoni u l-proposti fuq proposti ġodda il-Komissjoni poġġiet biex tindirizza l-immigrazzjoni li tgħidu l aġenda dwar l-immigrazzjoni mhux ħanidħol fid-dettall fuq l-aġenda x'nafa li naf li intom esperti f'dan il-kampu studjajtu din l-aġenda u lan tal-lum u għal mmorru f'dik l-aġenda fil-kontest abbozz tar rapport eh, mill Roberta Mezzola u mill-Onorevoli Kienke imma tajjeb ninnotaw li jem bħala komitat aħna qed ninterjaġixxu mal-Kumitat ta' Affarijiet Barranin fil-Sottokumitat ta' Dritti tal-Bniedem u is-Sottokumitat dwar id-Dritti tal-Bniedem biex konna eh, din l-idea olistika illum qed inħarsu inħarsu lej ċerti affarijiet importanti li għandna nħarsu lejhom mhux biss il-lokazzjoni ta' migranti imma l-kwistjoni tal-hotspots li qed jibnu l-Italja u l-Greċja li huma ta' importanti għalikom parlamentari nazzjonali li nkunu nafu x'inhuma u xi jfissru dawn il-hotspots kif ħajġu organizzati x'inhuma fil-fatt dawn huma mistoqsijiet illi membri parlamentari kienu għedin saqsu dan huma importanti wkoll fl-implementazzjoni għall eżerċizzju tal-irkolazzjoni ta' 40,000 applikant li għandhom bżonn ta' protezzjoni fi stati membri oħra. Dan huma mistoqsijiet li għandna mpoġġu fuq meta ta' żmien qasiru u medju u fuq meta ta' żmien twil ir-rapporter stana jgħidulna kif għandna inħarsu lejn il-, il b'mod holistiku il-migrazzjoni bil-perspettiva li suppost ikun hemm. Allura kontent ħafna li l-Parlament Ewropew nieda dan ir-rapport li ħajkun eh, prova aħħarija għal din l-istrateġija u li nisimgħu minantkom matul il-ġurnata tal-lum u nisimgħu l-idea tagħkom illi aħna ħanieħdu kont tagħhom fix-xogħol tagħna mela kollegi. Issa ħanċedi l-kelma b'rimarki tal-bidu mizzeċ rapporter stana, ħanibdew b'Roberta Mezzola. Roberta u sempliċement qed niddiskrivi dan mhux għall-MP stana ma għall-MP nazzjonali Roberta ġeja mill-PPE u jakko rapporter dwar dan l-approċ olistiku għall-migrazzjoni. Roberta għandek il-kelma kjoġbok. Very much, uh, Mr. Thank you very much, Mr. Chairman that we have maximum possible time for all our distinguished speakers here today. I know that we all have a lot of questions. Naf li għanna ħafna mistoqsijiet u nittama li l-lum inkunu nistaw nitċara u kull kwistjonijiet li fil-mħuħ tal-kollegi tana mill-parlamentari nazjonali. Naħseb illi intom taqblu miegħi illi dinja kwistjoni illi qiegħda twaqqaf l-aġenda e, u anzi qiegħda fuq il-fuq fl-aġenda u għandha importanza speċjali u fi żmien mill-aktar propizju qegħdin niltaqgħu E, fil-ġurnata appostat illum meta hemm is-summit appostat fuq da' suġġett u fil-fatt ma nkunx nista' nkun hawn għal sessjoni ta' nofsinhar se nkun fis-summit li jatiġi organizzat mill li qed jiġi organizzat mill-gruppi politiċi tagħna imma nkun rappreżentat hawnhekk minn Ren il-Stati membri l-biraħ ftemu dwar il-lokazzjoni ta' xi 160.000 eh, persuna naħseb il-kon nistgħu naqblu u approċċ diffiċli li qed juri ksurijiet fil- u firda fl-Unjoni tagħna ma nistgħu ngħidu li għandna riżultat illi nistgħu nkunu kuntenti bihom. Dan mhumiex numri ta' statistika, dan huma ġenituri u tfal u allura 160,000 ruħ se jingħataw opportunità għal futur u din mhix xi ħaġa illi nistgħu sempliċement ma nagħtux każ tagħha leġiżlazzjoni u din hija xi ħaġa li jiena inni ninsisti ħafna matul id-diskussjoni tu fuq dan l-approċċ holistiku illi jiena qed nipprepara flimkien mal-kollega tiegħi Sinjura Kienke mill-grupp Essendi leġislazzjoni ma tistax tiġi tinħala fil-vojt. Irridu nkun nistgħu nifmu xi li lin nies biex jaħarbu minn pajjiżhom u x'ostakli jiffaċċjaw u kif l-aħjar li nistgħu nindirizzaw da kollu. Tistgħu taraw li sakemm sakemm ma jkollniex approċċ holistiku li jħares lejn l-aspetti kollha tal-migrazzjoni mhux se naslu mkien xi nies jikkritikawna tal-li nużaw il-kelma olistiku ma jiena nixtieq ninsisti fuq din li li sakemm li jrid din il-kelma illi din is-sitwazzjoni narawa jekk narawa nħarsa nħarsu lejha minn naħa jew minn oħra mhux se naslu imkien imridu naraw narawa li rridu narawa mill-angoli kollha tagħha u fl-aħħar tal-ġurnata jkollna fuq livell Ewropew naraw li għandna strateġija li tindirizza din is-sitwazzjoni mill-aspetti kollha għax rridu nitilqu mill-idea ta' Ewropa fortizza u ngħaddu għar-realtà li hija migrazzjoni ġejja minn Malta u jina naħseb ħafna fuq din il-ħaġa meta aħna ħsibt ħafna illi meta aħna e, tħanna fl-Unjoni Ewropea l-dinja sfida illi, illi forsi tmur illi ħaġa temporanja maħdax il-sena wara qed nara li hija mhix ħaġa transitorja imma l-migrazzjoni se tibqa' ddum ħafna snin. Dikjerazzjonijiet populista dejjem ta' din ma jaħdmux U aħna bħala mexxejja politiċi u rappreżentanti irridu niġu miżurati fil-klim tagħna u fit tweġibiet tagħna f'kull forum li aħna niddiskutu dan din is-sitwazzjoni anke mal konstituenti tagħna, din hija xi ħaġa li jiena niffaċċa kuljum mal-konstituenti tiegħi. U dejjem għandi dal-messaġġ nagħti ma nistgħux sempliċement inneħħu il-frontieri il-kontrolli fuq il-frontieri laqas nistgħu nibnu ħitan rilokazzjoni importanti, imma di ma tistax tkun eh, l-alfa u l-omega ta' kollox. Aħna rridu nħarsu iktar li l-lienu nittama illi summit tal-lejla ma jkunx sempliciment konferma ta' dak li ftemna fuqu mill-ġeħiċi tal birah imma nħarsu eh, naraw kif nistow nimxu l-lien unaddu minn situazzjoni ta' emerġenza u naraw fuq l-istrateġija u soluzzjonijiet fuq imedda ta' żmien twil flimkien ma' Nazzjonijiet Uniti ma' pajjiżi strateġiċi tagħna x'din hija sfida globali u għandna bżonn tweġiba globali ftit jista' jkunu l-argumenti mingħajr approċċ solidu Ewropew għax ma kien mkien mingħajru dan u ċ-ċittadini iżomuna responsabbli u danu li r-rapportier tas-Sinjura Kienge qed jipprova jagħmel xi ftit sfond. Fl-2014 l-Ewropa irreġistrat madwar 650 applikazzjoni u dinja zida ta' 40 fil-mija meta nipparagunaw ma' s-sena ta' qabel, iġfiri l-2013 e, il-krizi fil-Sirja u fil-Libja irridu jipreparu għas-sistemi tagħna biex jikomplu jiġu sfidati u biex nindirizzawhom waqt li nassiguraw li l-aġenziji tagħna jkollhom riżorsi biżejjed li għandhom bżonn biex jittiljaw ma' sitwazzjoni fuq il-post. U mhijiex biss riżorsi li għandna bżonn, dan huwa importanti. l aġenzija Ewropea għandhom bżonn il-kooperazzjoni kostruttiva tal-Istati membri nkella sempliċement ma jistgħux iwettqu ir-wol li għandna rriduhom nagħmlu. Irrid ikun hemm personal biżejjed, fondi biżejjed u jkunu trenjati tajjeb biex kunnu lesti <coughs> għas-suċessi għal problema ta' migrazzjoni. Jiena nappoġġja ħafna din il il-kunċett ġdid ta' hotspots fil kummissjoni eh, tal-Komissjoni Ewropea. Imma rridu naħdu irriduh li jaħdem fil-prattika kemm jista' jkun jibda jaħdem malajr kemm jista' jkun biex jagħti kooperazzjoni l-Istati Membri. Ovvjament hemm ħafna mistoqsijiet x'nifmu bih bħala hotspot hemm diversi persuni madwar il-mejda, ikollok għaxar persuni madwar il-mejda, ikollok għaxar interpretazzjoni differenti, x'inhu hotspot, kif se jaħdem jekk se jaħdem bħala mekanizmu ta' filtraċ jew jew li ma stati membri se jibatu e, il-persuni għali lejom u dan jorbot ma dak x'nifmu bħala pajjiż terz li hu sigur għax dinja ħaġa li narrepetejt kemm il-darba ma jistax ikollok kredibilità l-sistema jekk inti wkoll ma jkollokx sistema ta' ritorni li taħdem malajr għal persuni ma jkunux eligibli eh, għal protezzjoni bħala parti mill pakket allura ħna rridu nkunu nafu eżattament xinu xini l-iskadenza jiena naf li ħafna minnkom eh, kollegi tkunu tistgħu issaqsu eh, dan mill-rappresentanti tal-Komissjoni u kif ukoll se jaħdmu. Anka l-Aġenziji Ewropej kif jistgħu jaħdmu kif nistgħu nassiguraw li familji jibqgħu maquda u kif kif it-tfal, speċjalment it-tfal kif ħajjiġu jittrattati nixtieq il-kumitat jieħu rwol aktar b'saħħtu dwar dan. Allura biex inqassar verament inħares il-qudiem għall-laqgħa tagħna tal-lum u nħares il-qudiem li nisma' l-opinjoni ta' kulħadd fuq da' suġġett. Grazzi ħafna. Thank you very much, Roberta. We go straight now. To... Grazie. Is-sanandu għal Cecilia Kienge. U biex għall-MPs minn Parlament Nazzjonali Cecilia Kienge hija mill-Sendi u kolja eh, korporazzjoni ta' dan ir-rapport. Grazzi, Sur President. Id-diskussjoni tal-lum ġej ftit eh, sijat wara laqqa importanti. Is-summit li daqt ser seħ u forsi l-unika opportunità li għandhom il kapita ta' stat biex jaraw kif jsolvu problemi gra problema gravi bħal din. Aħna jnejna għadin fuqom, musa nkunu kontenti billi nqodu nipposponu nitlajjaw u aħna nifirħu li hemm ċertu pajizi illi għadin jiġu eh, skarsati minħabba il-politika tagħhom il-politika ta' 120 persuna qed titlob għall azil mhux se jkun biżejjed mhux nistabilizzaw biżejjed il-sitwazzjoni li din fiha. L-aġenda Ewropea fuq il- li hemm fuq tal-Kummissjoni fuq is-sitwazzjoni fil-Mediterran li qed naħdem fuq ma' Sinjor Mezzola jeġwor fiha ta' miżuri illi jekk naħduhom kollha flimkien jistaw jibinu s-sis għal politika tal-ġejjeni għal dan il-fenomenu ta' migrazzjoni. Ringrazzja l-President għalli għatana naqra sfond u rina ftit il-fazijiet li għaddejnina minnom biex wasanna dan il-rapport. l attivazzjoni tal-hotspot li jiena ħan nitkellem fuq illum hija xi ħaġa importanti ħafna responsabilità mill laħat tal-Italja u l-Greċja. Pero hawnhekk irid ikun hemm ukoll politika ta' solidarjetà fisem tal-istati membri l-oħrajn mod partikolari biex jaħdem sew dawn hotspots il-tikunem il-ħtieġa għal komunikazzjoni effiċjenti u fl-istess ħin garanzija ta' politika ta' ritorn skont ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi għal kontribut ta' esperti il hemm dwar din il-mejda jiena ċerta li ħafna minna ħajkunu eh, dubi ħajkunu mneħija, ħafna dubju u tħassib ħajkunu mxejna nittama l-menu. Jina għandi kull fiduċa fl-autorita italjani u gregi u fil-personal eh, specializzat tal-Europol, l-Eurojust, Frontex u EASO. Jiena personalment, però jiena ma stax nejt maċ qed nistaġeb il-nuqqas tal-Aġenzija tad-Drittijiet tal-Bniedem, drittijiet fundamentali fiha l Stampa. Però l-Parlament qal kemm il-darba illi l-ħarsin tal-persuni u libertajiet fundamentali tagħhom irrid ikun il-qofol fil-qofol ta' kull politika. Issa qed nistenna llum minn id-diskussjoni garanzija illi għall-eluf tan nisa irġiel u tfal illi kuljum għedin jaqorbu lejn il-xtuttana ma nċidu għamx mid-drittijiet tagħhom u ma nċidu għamx mid-dinjeta tagħhom il-ħsib ta' bżonna l-identifikazzjoni ma jistax ikun kontra ġitti tal-bniedem, irriċev l-akkoljenza irrid ikun dejjem l-istess ma jistax dejjem jisarra detenzjoni illegali illi nżommu n-nis li l-in minn ċertu żmien minnar ma kunem raġuni speċifika e provvediment speċifika mill-autorità ġudizzjarja u l-Qorti Ewropea ta' Strasburgu konferma dan. E, ħna ħagġali li għal-qalbi ħafna il-politika ta' ritorn. Aħn jina maħħax illi il-lista ta' pajizi bla periklu jtina bżed garanziji biex li ħakon hemm protezzjoni internazzjonali, anzi wis nibża illi dan ħaj joħlo sib ta' diskriminazzjoni mir rifuġjati ta' serja A u serja B. sawx ninsew illi konvenzjoni ta' Ġenevra, ta' Ġenevra tina definizjoni speċifiċi u rekwiziti speċifiċi għal dawk min jagħmlu talba għall azil Ma nistgħux nimxu lura fuq dak li huma drittijiet. Jiena ċerta li ħad sew toħolqu b'qafas dettaljat ta' sitwazzjoni li għaddejja. U nittama illi tkunu tistgħu serħunna moħħna fuq id-ħafna dubi illi se jitqajmu fid-diskussjoni. Grazzi. Thank you very much, Cecile. And now, on behalf of our national parliaments, an introductory remark by Nadu il-Claude Adam, membru tal-Komitat ta' Affarijiet Barranin u Difiża Kooperazzjoni għad deputati tal-Lussemburgu. Mr. Adam, fidik. Eżis kollegi, għat bi pjaċir u għanur għalija illi nista nitkellem isem il-president tal-komitat tal-affarijiet barranin u id-difejza ta' affarijiet tal affarijiet barranin u ta' kop kooperazzjoni u migrazzjoni. Aħna responsabli wkoll ta' affarijiet barranin Ewropej u kol kussinijiet ta' migrazzjoni u dan ifisser illi huwa vantaġġ. Ir-responsabilità tagħna għal dak li hija korporazzjoni tippermettilna wkoll illi ninfluwenzaw Eh, u nitlu iktar f'xiduma il-kawzi prinċipali tal-flussi migratorji. Ġifri mux bizzen ħaxin la sekuritarju tal-fenomenu, ma l-portfolio ta' difiza jippermettinna u koll li nifokaw fuq operazzjonijiet ta' dak li huma traffikanti fil-Mediterran. Mil-bidu nishti eh, inna nejt li nati kull appoċi deputati għal-parlament eh, biex ikun hemm approċċ olistiku eh, favur l-immigrazzjoni u aħna napplikaw l-istess prinċipju. Is-solidarjetà u r-responsabilità huma t-tlet prinċipji li madwarhom qegħdin naraw qegħdin nifokaw il-presidenza tal-Lussemburgu. tal lussemburgu li qed ippruvaw ninfluenzaw eh, mod pożittiv dan il-fenomenu ta' migrazzjoni. Jina tassew ningrassja il-Komitat, speċjalment il-Komitat Libe ta' xogħol dan ir-rigward. Għaxġan juri interdependenza tagħna u solidarjetà. L-indipendenza tal-Unjoni hija l-simbolu tal-kostruzzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-valuri ta' ħammada u mhumiex kostruzzjoni bħala ħaġa biss separata imma li hija bbażata fuq eh, il-dikjerazzjoni l-iktar magħrufa li għanqal Sur Schumann meta propona il-ħolqien tal-isi u dak iż-żmien kienet l-idea tiegħu kienet l-aħjar riċetta biex naqdu flimkien l-Ewropa. Illum jekk inħarsu lejn il-mod kif kienu jaħdmu Monet u Schumann, stess teoriji japplikaw illum. Imma ir-dan irrid jgħod fosma li dak iż-żmien ma kienux kwistjoni l-iktar fil-immigrazzjoni. Illum irridu applikaw għal iktar għall influssi migratorji għandha l-istess responsabilta li nilqaw mot eh, dinjità l-dawn il-persuni li qegħdin ifittxu il ken fajizna. Il-problema tal-refugjati ġi diskuss f'ħafna livelli, fuq livell tal-komissjoni, komitati, smies tal-plenari u l-att ta' persuni responsabli Ewropej u internazzjonali il-impentana u doppju li nilqaw il-rifuġjati fit-territorju tagħna u nikontribwixxu biex nippruvaw insibu sal-etenijiet Ewropej. Il-żewġ sfidi li għanna minnaħa jiskonsistu fli nipromovu l-integrazzjoni permezz ta' aċċess mm, imħaffef għas-suq ta' xogħol u illi nippruvaw insibu mbagħad fis-sessin soluzzjonijiet li mhumiex biss fuq żmien qasir imma anke żmien twila dan il-fenomenu ta' migrazzjoni. Nixtieq nisħaq fuq l-approċċ holistiku olistiku fuq din l-isfida migratorja kemm importanti li tfisser li għandna bżonn dialogu mill-naħa ta' kollha tas-soċjetà biex ikun hemm integrazzjoni tajba. U għalek il-komitat kompetenti f'kull Lussemburgu ser ħejju fil-ġimma li ġeja ma' tmin organizzazzjonijiet mhux governattivi li huma attivi fil-akkoljenza u għajnuna l-rifuġjati fil-Lussemburgu. Fil-Presidenza tagħna il-Kamra tad-Deputati diġà hija involuta fuq livell Ewropej il-kustjoni migratorja hija ċentru ta' ħafna dibattitu tal-inter ta' ħafna konferenzi u l-politika ta' sikurtà ta' difiża komuni wkoll li kienet għaddejja fil-Lussemburgu fil-4 u 6 ta' settembru li għadda u konklużjonijiet ta' dawn il-konferenzi jisu ħtieġa ta' dan l-approċċ olistiku fil dawn il-konklużjonijiet il-Parlament Nazzjonali u anki l-Ewropej jappellaw li membri tal-istati membri biex jissoktow f'xogħolhom ta' tħul tal-implementazzjoni tal-integrazzjoni mm, tal-aġenda tal-Kommissjoni u illi illi minn kollox biex ikomplu bil-ħidma tagħhom kontra traffikanti ta' dawn il-persuni. Aħna rridu nfakru il kruċjali li kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi ta' oriġin transitu huwa essenzjali u nisħu li fid-dawl ta' dan l-influss kbir ta' migranti l-azzjoni ma tistax li meta ruħa għal sfittxija u salvataġġ fil-baħar. Imma eh, rridu kol nżarmaw il-networks ta' traffikanti kriminali u illi il-presi membri jatmu flimkien biex joħol u b'approċ li jkun bazi ta' solidarieta' biex nkun saw nġestu din il-problema ta' flus migratorja ma ta' ħjar u anki nifokaw fuq eh, la' għajnunet għajnunet li ġejn minn ġus maqquda eh, f'dan il-rigward. Is-solidarjetà tista' titwetta fuq l-iktar eh, problemi fejn il-pajjiżi iktar jħassuha. U allura jfisser janna bżonn mekanizmu effiċenti u u biex ikunem il-relocalization ta' personi li tassew jatiġu il-ħarsin internazzjonali. Il-konferenza u kol tisħaq li il-konflitt fis sirja u disabilitazzjoni fil-vat nafsani u l-Afrika ta' fuq u ma kolla kruċjali u rridu nittrattaw problemi li jemmemmek jekar naqsu l-influss migratori fl-Unjoni Ewropea. Barra minnek huwa indispensabbli fajnejna illi namlu lista ta' dan il-pajizi bla perikolu, pajizi t-oriġni bla perikolu. Ovvijament bil inħarsu kolla drittijiet tal-bniedem dak li jkun u illi ndaħlu mekanizmu Ewropew illi kun illi, illi eh, jobbligana li nżommu ma' drittijiet menta il-karta drittijiet tal-bniedem ikollu ċertu limiti. Aħna bħala presidenza tagħna nerġgħu lura fuq il-problema tal-migrazzjoni mod partikolari tul il-Kozak illi ħajse mill-30 mm, ta' Novembru sal-2 ta' Diċembru. U da itkellmu wkoll fuq eh, il-kwistjoni ta' jnuna umanitarja u l-reazzjoni fuq żmien twil tul il laqgħa tal-Komitat ta' Kooperazzjoni u l-Iżvilupp li aħna ser minn eh, organizzaw 11 ta' Deċembru. Sinjuri, Kif għal John Col Juncker fil-diskors tijaw fil-10 ta' settembru li għada fi Strasburgu, jissawa waqtu izmin waqtu illi nirraġiċu, għax man nix għaz l Nittama li kapji ta' statu gvern li se jiltaqawnek il-lum fi Brussel, se jissimaw dan il-messaċ u li il-Parlamenti Ewropej u Nazzjonali ser juru responsabilta tagħhom u s-solidarjetà tagħhom il-Konsil tal-bira deċizjonijiet deċiżjonijiet li u qabdet it-triq tajba minn kejjek il-Presidenza kienet qed tittama li kien nsena nevitaw dan il-vot. Li tkun membru tal-dan unjoni Ewropea jfisser illi inti ma mhux tieħu biss imma tittati wkoll ma nistawx biss ingawdu mill-vantaġġi li tina l-Unjoni Ewropea imma irridu wkoll ngħinu meta jkun hemm bżonn lil ieħor. L-Unjoni Ewropea trid tkun ukoll komunità ta' solidarjetà u fil-fatti u l-unika għażla li għandna u li naħdmu bħala Parlamenti Nazzjonali bħala ħaġa waħda il dritt tal-azil huwa dritt fundamentali u ħana rridu nadu l-mezzi met deġa sabiex inkunu nistgħu nħarsu dawn il drittijiet fundamentali. Għawlek nishtiq nalaq billi nitkellem ftit fuq Schengen. Villaċ Malar malar jekk joġbok, jgħid il-President. villaċ il-Lussemburgu sar simbolo ta' wieħed mill-ikbar ehm, ehm, simboli tal-ftuħ tal frontiri u li tiftaħ dirajja. Filippo, il vice President Nazzjonali Deputat Ewropew mar Schengen, mm, mal-militanti oħrajn tal-Front Nazzjonal biex ipoġġi fuq il- biex ikun jista' jagħmel tifkira u li huwa simbolu tal kemm aħna il- frontieri tagħna nazzjonali miftuħin. Fih dan Schengen meta aħna nagħlqu l-frontieri dan huwa sempliċiment temporanju, però dan imur kontra il-regoli ta' trattata xi jeddidhom. Aħna kellna niġġieldu għal-Komitat ta' Akkoljenza ta' għafna eh, persuni fostom Robert Goebbels li fil firma u stess eh, il-ftajim eh, eh, li, li kanna il-pjaċiri li konna emmek. Irrit nistana ċertakom illi aħna nkonna saw namlu l-almu tagħna biex mhux biss nkun saw nelbu il-sfidi tagħna iżda ninħarsu il-dejali tagħna nazzjonalisti u nipromovu l-Unjoni Ewropea f'dan l-Unjoni u l-valuri tagħha aħna irridu nkomplu nibnuha mod ġust um, foskom. Grazzi. Thank you very much, Ms. Adam. Sorry to interrupt you. I just want... Skużani, jina sempliciment nċertna ċerta li fil li mis kullħat iżomma 10 minuti biex sal-14 li fna għahin fil-bidu es 20 inkunu nistaw diskutu kollox u nġdinżommu mal-ħin. Issa, fuq il-wol tal-Aġenzija tal-Ġustizja Affarijiet Interni, fuq il-hotspot, ma nassista naħseb febda parti fil-agenda u li li taħtiġ iktar spiegazzjoni minn din tal-hotspots f'Aprilu Mejju meta l-Kummissjoni proponewa di u wkoll f'Lulju meta l-Kummissarju Avrimopolis deskrivi għal darb'oħra, mod partikolari għall-Italja imma mhux biss għall-Greċja, il-membri parlamentari l-MEPs kienu qegħdin jistaqsu jekk eh, x'kienu jagħmlu l aġenzi eh, x'kienu ħajamlu l-assi tal-istati membri u kif se taħdem dan dinja parti li tassewja viżibbli u tanġibli ta' kif atturi il-solidarità tagħha l-Unjoni Ewropea u għallat umanitarju hija l-reazzjoni umanitarja eh, u hija essenzjali. Ma sarx nagħmlu ajra, speċjalment għal kif ukoll l-Italja. Għalhekk hawnhekk għandna l-aġenziji preżenti u tassew naħseb huwa f'waqtu issa biex nistaqshom eżattament kif taħdem din. Issa naddu din nabdew din is-sessjoni nixtieq nifakkar jekk intom tixtiequ. Tu tindikaw il-xewqa tagħkom li titkellmu issa smina u oħra għandna sistema naqa' komplikata insomma għandkom part biċċa karta ħadra jekk inti parlamentarju tiddaħħal tiżel ismek tieħu mill-lashers. Insomma, titolli jdejk ukoll Unbat il-segretarjat tagħna ser jipprova jidentifika kima għall-MPs insomma passoltu kemm kem tollu jdejkom għax nafu minn intkom. Imma peress li ma nafux il nismit kollha tal-membri parlamentari, forsi jekk tistgħu timlew waħed minn dawn il-formuli jekk tridu titkellmu eh, għamlu dan jek jaġobkom. Ek kif għedin jitkelmu diġa n-nis biex unbat saffrattant aħna nkunu nistaw namlu din il-lista u tistaw titkelmu eh, minna wis oħra. Mela naddu minn Martin Sigin, id-direttur ta' DG Home, illi ser jibda jiddiskrivi il-proposta tal-Kommissjoni ġifri ma' fidejk. Thank you very much, Chairman. Grazie ħafna, President Lodba Tajba l kolħat President, Onorevoli Membri tal-Parlament, Europol kif ukoll dawk nazzjonali, aġenziji, kollegi mill-Aġenzija na kontenta ħafna li intkom għaziltu li dedikaw eh, din is-sessjoni ta' dalodu għall-approċ tal-hotspots, diskussjoni f'waqta sew biex noħolqu dawn il-hotspots fil-Greċja u fl-Italja. Permetti li wkoll nuża din l-opportunità biex nirringrazzja l-Parlament Ewropew lilkom tal-li għajtu dan eh, il-konċett ta' poċ għall-stati fl-avangwardja permezz ta' dawn il-hotspots fil-żoni reċenti tagħkom tal-10 ta' Settembru. Jiena semmur dritt dritt għal deskrizzjoni tal-kunċett tal-hotspots imma permettili nitkellem ukoll fuq xi ħaġa illi deret fid-diskorsi kollha tal-kelima ta' qabli biex nkun nista' nfakkar il-kuntest tas-sitwazzjoni u nfakkar ukoll illi fil-bidu ta' din il komissjoni il-President, il-President Juncker, ġi qoddim il-Parlament Ewropew biex jippreżenta l-10 prioritajiet u waħda minnhom kienet u għada immigrazzjoni. F'Mejju ta' din is-sena il-Kummissjoni Ewropea preżentat l-Aġenda Ewropea għal migrazzjoni u fil-fatt l-Aġenda Ewropea fuq immigrazzjoni mhijiex biss fuq fat fatt illi eh, nitrattaw il-prioritajiet fuq medda qasira ta' zminu dawk urġenti ma huwa approċċ bilanċat u ġenerali fuq kif nistgħu niġestixxu b'mod tajjeb il-migrazzjoni biex nużaw il-potenzjal tiegħu nitrattaw aspetti differenti interni esterni kif ukoll fuq il medda ta' medja medja u twila. Għal snin neġejnu għalek il-fat li għatini kolkom dawn is-sessjoni regolarment biex titkellmu fuq approach li ġbor l-aspetti kollha l-ek msejja holistic approach huwa f'waqtu u ħaġa tajba ħafna. U se nkomplu naħdmu fuq dan l-approċ ma nafu li frattant aħna dimna għanna dan din krizi mingħajr preċedent li hija kawżata minn fatturi differenti parzialment jiddependu minna, xuħut le, imma s-situazzjoni hija fatt issa u għanna bżonni iġbru l-sforzi tagħna biex insolvu s sitwazzjoni tal-krisi dimna. Il-partit kollha interessati fil-Unjoni Ewropea qegħdin jaġixxu u qegħdin jaġixxu b'mod dinamiku ħafna. Eh, taħt presidenza tal-Lussemburgu diġà kellha tliet laqat ministerjali tal-intern il-ġimgħa li għaddiet intaqgħu il-biraħ intaqgħu kif diġà ntqal deċiżjonijiet importanti ħafna fuq ir-rilokazzjoni u l-aspetti ta' solidarjetà. Illum se jkun hemm il-Kunsill Ewropew li se jitkellem ġdid fuq il-migrazzjoni diġà kien hemm il-Kapijiet ta' statu gvern nitkellmu f'April kif ukoll b'Ġunju intkom u kol fil-Parlament Ewropew mhux biss edin titkelmu fuq l-approċċ holistiku u fuq l-aġenda per se, imma qegħdin twieġbu pass maġġer għal bżonnijiet proċedurali biex tkunu tistaw tkomplu bil-paketti li ilna niproponu biex nitrattaw din il-kriżi. U billi il-kriż meta faqat il-kriżi proponejna żewġ pakketti ta' implementazzjoni li nipprovaw il-inwetqu pass maġġel sostenut. Il-bira fil-Komitat li tal-kom tal-tini ta' dawn il-pakketti u wieħed mill-elementi ta' dan kien l-spiegazzjoni fuq il-sforzi ta' rilokazzjoni u element kruċali biex nimplementaw l-iskema ta' rilokazzjoni u naħdmu eh, noperaw il-hotspots. Aħna għajemna u koll il-birra fil-Konsil tal-Ministri u naħseb li dak li se nagħmel issa huwa illi malar malar rimu fuq l-ispiegazzjoni ta' dan l-approċ tal-hotspots għax hemm ħafna ideat. Fil-qosor din dan huwa kunċett operazzjonali fuq kif l-aġenziji jistgħu jipprovdu appoġġ operazzjonali lill istati membri li qudiemhom għandhom Eh, pressjoni ta' migrazzjoni għawil ħafna fuq il-frontieri esterni dan huwa konċett operazzjonali kif jistgħu jaħdmu flimkien l-aġenziji a favur il-stati membri li għandhom pressjoni kbira u għalhekk huwa antiċipat u hekk ġi wkoll imwaqqaf eh, dan huwa approċċ għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Mod prattiku, l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea Frontex, l EASO, Europol il Eurojust se jipprovdu assistenza konġunta u koordinata għal dawn il-stati membri li jisibu ruħom fuq il-avangwardja. Kekun hemm teams ta' esperti seġu koordinati minn ċentru koordinator ta' koordinazzjoni ġifiri hub li se koordina dawn l-attività tal-aġenziji kollha kif ukoll tal-esperti nazzjonali tal-istati membri. Qed nitkellmu fuq Task Force Reġjonali tal-Unjoni Ewropea li xiġi waqfa eh, fi żewġ pajjiżi konċernati dan huwa ċentru responsabbli biex iżgura l-koordinazzjoni ma' l-awtoritajiet nazzjonali. Issa il-hotspots ikopru eh, bidla fil-ġestjoni ta' migrazzjoni se jkun hemm tim ta' esperti li se jgħinu l-Stati membri bl-identifikazzjoni reġistrazzjoni kif ukoll it-tieħid tal-market tas-swaba u se jajnuhom ukoll fasijiet suċċessivi tal-progressi ta' migrazzjoni biex ikunu jistaw umbat eh, jipproċessaw l-migrazzjoni. U kol biex jgħinu fl-investigazzjoni u dan l-approċ ikun koordinat post wieħed. Mbagħad ix-xogħol se jikkontribwixxi bil-faċilitazzjoni ta' l-iskema ta' rilokazzjoni temporanja kif kifat fil-bidu ta' diskors tiegħek u għalhekk. Il-Frontex se tiżgura illi meta jaslu l-individwi jiġu identifikati, reġistrati u jieħdulhom il-marki ta' swaba. l frontex se tipprovdi l-approċċ fuq id-debriefing tal-migranti biex tiġbol l-informazzjoni rilevanti għas sitwazzjoni tagħhom u għal ġlida kontra l-kontrabandu. L-individwi mbagħad siġi orientati lejn il-proċedura tal-asylum tal-relokazzjoni jew tal-ritorn u attwalment li għazu se tappoġġa l istati membri bil disposizjonijiet ta' informazzjoni, reġistrazzjoni kif ukoll it-tlestija għal case files, kif ukoll il-proċedura ta' rilokazzjoni. Il-Europol se tappoġġa il-ġabra tal-informazzjoni rilevanti għall-investigazzjoni għal dawk li huma il-networks ta' kontrabandu li roġas jaqbad jitfit ma' din ma' dan il perspettiva ġudizzjarja jekk ikun meħtieġ. Frontex ukoll se jipprovdi il-peer return assistance u jgħin fil-koordinazzjoni ta' titjiri ta' return meta jkun hemm eh, identifikat il-proċeduri ta' return. Issa l-immu l-istat ta' implementazzjoni illum Mill-adozzjoni tal-Aġenda Ewropea fuq il-Migrazzjoni għamilna ħafna progress imma kifat l-iżvilupp l-evoluzzjoni ta' situazzjoni tal-kriżi ovvjament ta' trambottatura u jina zgull rappreżentanti tal-aġenziji kif ukoll is-Sur Marcone se jresqu u se jiprovdukom iktar informazzjoni fuq dak li qed jiġri fil-post. Diġà għamilna ħafna fl-Italja u fil-Greċja għal-Kummissjoni nhar it-tnejn 21 ta' Settembru organizzajna workshop fuq ir-rokazzjoni u ir-resettlement fl-Italja u il greċja it-tnejn ippreżentaw f'dan il-workshop roadmap skont id-deċiżjoni ta' rilokazzjoni li tinkludi wkoll taqsimiet fuq l-implementazzjoni tal-hotspots. Dak kien il-workshop għall-istati membri ġifiri kienet opportunità biex jiċċaraw elementi differenti ta' dak illi qed jiġri fl-Italja u fil greċja dak li huwa meħtieġ f'dan iż-żewġ pajjiżi u dak il-sati membri jistaw jiġbru bħala informazzjoni basika biex nibdaw nirrifletti fuq lajnuna. Permetti li najt għawnek li deċizjoni fuq il-rilokazzjoni reċentement ġiet adottata, ġifiri l-ewwel rilokazzjoni tiġi mistennija mill-ewwel ta' Ottubru. U l-tul fis-seħ, ġifiri, għax il-tul fis-seħ kien reċenti ħafna situazzjoni fl-Italja sa l-Italja ċentru ta' koordinazzjoni li huwa għandu bħala isem il-Task Force Regionali Ewropej ġie għaf Katania fl-Isqalija. Liaison Officers ġaqedin Katania minn Frontex, minn Jajanso u mill Europol kif ukoll milju format. Ġifieri li jura ġastu wkoll stabilixxa kuntatt mal-awtoritajiet ġudizzjarji f'Katanja u r-rappreżentanti mill-Ministeru tal-Intern, il-Pulizija u l-Gwardja di Finanza huma preżenti wkoll f'dan it-task force all italja hemm erba' hotspots li ġew identifikati dawn huma punti ta' Tħul, Lampedusa, Porto Empoklete, Eh, Pozzallo Trapoli dawn huma l-raba eh, l-erba ċentri li għandhom kapaċità ta' 1500 persuna u nafu jista' jkun hemm żewġ ċentri oħra ta' akkoljenza jsiġu mwafqa minn issa sal-aħħar tas-sena f'Awgusta u f'Tantu. Issa, fil-Greċja. Ix-xogħol għaddej ukoll biex nimplementaw dan l-approċċ ta' hotspots u it task force u l-koordinazzjoni ta' task force kol se tiġi mafqa Fireus fil-uffiċċju tal-liaison ta' Frontex li deġa teżisti aħna l-Komissjoni u l-Aġenzija nevalwaw iħtiġijiet ta' Greċa u tal-hotspots eh, li se jaslu derwaqtu naħseb illi informazzjoni importanti ħafna li tajna dan il-workshop f'nar it-tnejn u x-xogħol biex nifinalizzaw ir-roadmaps li għadni kemm semmejt ma' dawn iż-żewġ pajjiżi għaddejja. U għalhekk għandna bżonn nifinalizzaw dawn il-hotspots biex ikonna stampa ġenerali tas-sitwazzjoni fil-każ tal-Greċja il ħidma għaddejja f'dan il-pajis. Għal-Greċja nista' ngħid biss li l-iżviluppi reċenti ma nasib il-kollegi wkoll se jgħidu xi ħaġa wkoll illi Frontex diġa prezenti jemmek u ila prezenti għall-operazzjoni konġunta Poseidon, l-Aġenzija għanda 85 uffiċjal fuq il-gżejjer u se jkunem ukoll eh, se jżdiedu dawn iċ-ċifri. Il-pjan huwa għal Greċa ma' Leazo qed jiġi finalizzat u l-Aġenziji wkoll għandha seba' unitajiet mobli fil-gżejjer tal-Baħar Eġew imħabba reġistrazzjoni tal-migranti u għalhekk qed inkomplu naħmu bil-qrib ħafna mal-awtoritajiet Grigi biex niżguraw illi il-hotspots jistgħu jkunu operazzjonali għal ma' deċiżjoni ta' rilokazzjoni u aħna fil-Kommissjoni deċidejna illi nibatu l-kollegi tagħna l-uffiċjali tagħna biex najnu direttament. Nala, unajt li naħseb li importanti fil-Greċja fl-Italja u dak li jista' jagħmel suċċess ta' dan l-approċċ tal-hotspots huwa li niskuraw illi jkun hemm mija fil-mija tal-reġistrazzjoni u ta' teħid ta' swaba u jkun hemm movement imbagħad tal-istati membri l-oħra għalhekk aħna se nkomplu naħdmu mill-qrib ħafna mal-Greċja mal-Italja biex niskuraw illi tassew ikun hemm suċċess. Dan huwa meħtieġ biex insolvu s-sitwazzjoni tal-kriżi imma fl-aħħar mill-aħħar nixtieq nagħlaq hekk biex hekk nippermetti lill kollegi wkoll il-kommenti tagħkom ukoll fid-diskussjoni. Qegħdin nitkellmu fuq is-sitwazzjoni ta' kriżi, qegħdin nitkellmu fuq il-fatt illi il-Ministri u l-kapijiet tal-Istat u Gvern qed jieħdu deċiżjonijiet u aħna għandna bżonn inkunu operazzjonali fil-post. Għanna bżon insolvu s-situazzjoni tal-krizi għax da sejjajna biex niġu lura għal skop lini tal-Aġenda Ewropea għal migrazzjoni biex nħarsu lejn affarijiet mod ġenerali u iktar miftuħ biex naraw il-migrazzjoni bħala opportunità bħala mimlija potenzjal bħala mod kif nistgħu nittrattaw il-storja personali ta' kull individwu lek għandna bżonn inkonna din il-perspettiva f'moħħna meta nitkellmu fuq il-kriżi għax preżentement din f'sitwazzjoni ta' kriżi u għanna bżon insolvuha u hemm bżonn ninaqdu bl-isforzi kollha tagħna biex nagħmlu hekk imma għandna aġenda ambizzjuża tħares lejn il-futur dan l-approċċ olistiku li ġbor l-aspetti kollha. U hemm bżonn illi naħdmu biex l-affarijiet jisarfu fir-realtà element importanti illi forsi jista' jkun importanti għalikom meta tikkonsidraw l-mistoqsijiet tagħkom il-hotspots huma ma soluzzjoni operazzjonali ta' emerġenza imma dak li għanna bżon niskuraw huwa li bħala Aġenda Ewropea ta' Migrazzjoni tajt u kif ma'kom il parlament Ewropew diġà l-estejna leġislazzjoni tajba fuq is-sistema ta' l-azil. Kwistjoni importanti hija li naħdmu fuq l-implementazzjoni tal- eh, tas sistema ta' azil komuni u t-tini pakket li ġi adottat eh, taħt il-leġislatura ta' qabellu tissa għax l-implementazzjoni ta' sistema hija essenzjali biex tassow nevitaw il-krisi fil-futur u kollu għalek għanna xola def bosta binarji, għanna bżon ikun operazzjonali b'emerġenza mal-ewwel li għanna bżon u koll il-kuntest USA. U dan qed nagħmluh. Grazzi ħafna President. Thank you very much. Grazzi ħafna lilek. l insemmi mela illi Waħda mill-kwistjonijiet parlamentari mill-bira kienet mekanizmu ta' relokazzjoni permanenti mhux biss dak ta' emerġenza temporanju qegħdin naraw lejn il-futur ukoll. Issa nixtieq nintroduċi Marro Marconi li huwa l-kap tal-ċiviltajiet u tal-migrazzjoni fl-Italja u x-xogħol fuq il-hotspot sar fl-Italja biċċa l-bira din realtà ta' situazzjoni u għalek sur Marconi naddilek il-kelma. Grazie. <clears throat> Grazie, President. Jina segwejt b'interess kbir ħafna l-andament tal-laqa sissa u jina malar malar xtaqt biss najt illi l-Komissjoni tkun konxa tal-fatt illi daw l-aħħar sentejn li tala salvat mill-baħal 300.000 persuna illi din is-sena sa 22 ta' settembru reġna mill-bahar xi 130.000 persuna u f'dan weekend tal-aħħar daw l-aħħar jumejn ġifiri stajna insalva iktar minn 6.000 persuna. Dan qed ngħidu mingħajr ma nkun ardit aħna għanna akkoljenza ta' xi mit elf persuna u mbagħad it-tfal taħt li ta' mhux akkompanjati u l relokazzjoni tagħna għamilniha fuq livell nazzjonali. Deċiżjoni minn naħa ta' koordinazzjoni ta' livelli ta' gvern ta' reġuni u lokali fil-konferenza ma' u daħna deċidejna li huma l-parametri permezz tal-ema l ta' tal-immigranti tiġi ġestita fuq it-territorju nazzjonali u il-perċentwali tagħhom. Aħna gburin ħafna għax aħna qed nipprovaw ikonna politiki ta' integrazzjoni tkellimna qabel fuqhom dawn huma il-proġetti tal-sprar u aħna ovvjament żviluppajna l-akkoljenza tara daw l-aħħar sentejn tliet snin u żviluppajna maturajna minn 10.000 persuna għal 300.000 persuna kif għattilkom. Umbat hemm 10.000 post iħor li ġew issa ġew disponibbli għax ġew rilaxxat mill-Ministru Alfano biex hekk inkunu nistgħu dejjem niżviluppaw l-infrastruttura tal-akkoljenza tagħna. U f'dawn l-aħħar snin ovvjament żdiedet eh, mhux ħażin. U tana kollu mela jiena s niġi għas-suġġett li kutar interessana lum Jiena kelli il-privileġġ li kont t-nipateċba fil konsil tal-Ministri u wara id-deluzjoni tal konsil ta' qabel il-biraħ kif intqal u koll sabu soluzzjoni anki jekk miex s-sfaċenti mija fil-mija għax ma kienieċ deċiżjoni unanima imma almenu kien hemm maġġoranza kbira fuq dan is-suġġett ta' l-aġenda għal 120.000 persuna apparti l-40.000 li diġà ġew deċisi destin tagħhom f'Settembru. Issa, ovvjament nibdow issa tassew l-implementazzjoni ta' dak illi jider fl-agenda tal-President Juncker menu fuq l-ewwel taqsima u għalhekk nitkellmu fuq il-hotspots. Aħna rispettajna kif ġi mitlub minna il-progress ta' dak li kena namlu biex nkunu nistaw nimplementaw dawn l-spazji ta' koordinazzjoni u ta' ħidma fuq livell komuni. U l aġenzija tal-EASO tal-Frontex ilhom jaħdmu fuq territorju tagħna, naħdmu jaħdmu magħna f'Ruma kif ukoll fil-punti fejn jaslu il-migranti fuq il-kosta tas Sqalija u il-ksira tal-Lampedusa diġà bdiet taħdem f'dan il-metodu dawn il-kriterji l-ġodda emson li ngħid però u permettu li ngħid illi u waslu 114 in-nisa bit-tfal Eritrej waslu Lampedusa. Aħna identifikajna dawn in-nisa daw l-aħħar sigħat għandna Leazo, Frontex li huma hemmhekk jista' jkunu xhieda ta' dan. Imma x'nistgħu nofru għal dawn in-nisa issa għax dawn il-pajjiżi ħadd ma qal li huwa disponibbli għal relokazzjoni tagħhom. Issa il-bieraħ Tkellimna mal-kollegi minn Spanja, mill-Svezja, forsi se jkunu minn tal-ewwel li jagħtu disponibilità tagħhom. Imma ma nistgħux insaqsu illi nibnu dawn ir-realtà ta' ħidma komuni u mbagħad ma jkunniex l-istess waqt u l-istess trattament disponibilità għal proċess ta' rilokazzjoni jew ta' ritorn ta' dawn il-pajjiżi li bżonn jirritornaw che mi vedono assolutamente al dinja pozizjoni li fil-fatt taqbel ma kif qalet l-onorevoli Kieng. Issa, u hija saret moda kbira li nitkellmu fuq pajjiżi siguri imma l-Italja, il-Repubblika Taljana ma tam manda l-ebda intenzjoni u ħanejt pubblikament li tagħmel lista bħal din jekk il-Kummissjoni twetta sit lista ta' pajjiżi siguri aħna naqblu ma' deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea kif dejjem minna. Imma l-Italja hija perplessa ħafna fuq l-idea illi jeżistu xi kategoriji ta' pajjiżi. Jiġifieri għandek is-Sirjani u n mill-Eritrea illi għandhom illi għandhom dritt tal-protezzjoni internazzjonali u l-oħrajn leha. L-oħrajn huma eh, immigranti ekonomiċi. Di ma tagħmilniex di ma tagħmil sensax fl-artiklu 10 tal-Kostituzzjoni 10 li Iraken il-mandux dritt jew Afganistan jew persona mill-Afganistan mandux dritt illi tati jati l-istorja tijaw. Dan għandu dritt, għandu jinata li stess opportunità u għad diffiċli biex nifimadin din anka persona minn Nigeria raġunijiet ta', ta religjon m'għandux dritt illi jirrakkonta l-istorja tiegħu lejn nirrigrazzjom għal din iċ-ċabċipa imma qed nipprova sempliċiment nati suġġetti li suppost għandhom e, jiġu mitkelma fuq kwistjoni ta' drittijiet. għanna suġġett ta' tratteniment u għacħar il-persuni irridu jiġu identifikati. Mux aċċettabli illi li titħol ġo pajis jekk inti u inti ma tiddikjari ma tiddikjarax int minn intu minn fejġew minn fejġej dan huwa ġust dinja ħaġa kif suppost qed nitkellmu fuq l-Italja hija pajjiż ta' tranzitu ma jkunx ridu jgħixu hemm, mbagħad għandek l-użu tal-forza. Persuna jkun ħaqqa e, ikun ħaqqa protezzjoni u ma natuwiliex. U għannek nitlu fi suġġett ta' relocation għax din il-persuna trid tiġi identifikata ma ta' mistejjer u aħna nidula li aħna lesti nejnuk fejn inti għandek il-familjari tijek, etc. Imma, u xinu, u xinu, il-persuni li jiġu identifikati li kunu għamlu screening sanitarju ta' saħħa u li jitolbu u juru rrida tagħhom li jitolbu l-azil imorru jaddu mill-pajizi jaddu mill-istruturi eh, propji jiġri ħadd ma jaħseb illi aħna inżommu għammalu jina arrestati matul il-proċess kollu biex sakemm jieħdu l-azil. nistanatikom mill-informazzjoni kollha li tridu, imma ħadd ħalli ħadd ma jaħseb illi kull persuna li turi illi tixtieq għażil illi jkunu taw l-informazzjoni personali tagħhom jaħsbu illi u fi struttura magħluqa meta di da ġara daw il-persuni jgħaddu minn struttura normali kif hemm f'pajjiżi. Mbagħad jekk jitilqu lil hemm huma jitilqu huwa differenti għal dawk il-persuni li jew ma jidentifikaw xruħom jew li ma jurux xirieta xiridu jagħmlu, ovvjament daw jiġu jisiru detenuti fl-Italja għax mhux aċċettabbli li inti inti maturix il-ġeneralitajiet tijak, l-informazzjoni personali tijak u tibqa hemm liberu fil-pajjiż. Dan irid ikun ċar. Għaliex? għax emnuni għax ħadd ma jista' jimmaġina li mill-Greċja li qegħdin jgħixu issa ċertu żmien b'ħafna tbatija pressjoni ta' persuni migranti da' unbat jaddu għal postijiet fejn persuni li forsi pajjiżi oħra ma jkunux ma jkunux iridu jaċċettawhom jew jimblukkawhom. Jiena sinċerament mhux biss pajjiżi jiena konvint mill-ħtieġa li jkollna poli politika komuni fuq dan u li jkollna sforz waħdini. Imma l-bieraħ, sinċerament, aħna stajna nindunaw f'ċerti differenzi u jina perpless f'sir bħal din formali għax anki aħna minnaħat tal-Komissjoni kien hemm ħafna attenzjoni lejna anka mill-istess Parlament f'ċerti każijiet biex għal anka imġibiet li ġew kritikati u ma smajċej fuq dak li ġara fil-Balkani speċjalment mal-frontiera mal-Ungerija. U veru nweġġa bħala ċittadin Ewropew nar nismaw nara affarijiet li aħna dejjem ħassejna li huma assolutament impossibbli li nagħmlu. Jiena nirringrazzjakom ta' dal-appoġġ, però qiegħed hawnhekk biex nitkellem liberament u bonesta f'dak li aħna qegħdin nagħmlu ħanamlu u nistan wieġeb għal mistoqsijiet kollha li tridu li l-Italja hija konvinta assolutament fuq li ħtieġa verament illi aħna nibnu eh, triq li tkun komuni għal kulħadd. Jiena konvint illi il-patta Dublin ta' Dublin spiċċa, mhux għax qed ngħidu jien. Aħna dejjem edna u ktibna uffiċjalment li l-ftehim ta' Dublin il-patt ta' Dublin huwa mhux tajjeb mhux jaħdem sew. Imma l-istorja u r-relocation hija xi ħaġa hija mekkaniżmu eh, li huwa lew biss l-ewwel pass. F'kuntesti differenti edin nibnu fuq l-egoizmi nazzjonali u li aħna taħt il-Presidenza Taljana dejjem u rejna innu qastaqbil maħħa imma eh, il-partners il Ewropej tagħna qatt ma semawna. Grazzi. Thank you very much, Mr. Grazzi ħafna sur Marconi u rridu nisimgħu dak il-kontribut u narfu x-xol tijak u responsabilta tijak li jatti tiħu l-Italja grazzi ħafna għall-onesta tijak issa ma ta' sigin semmit l-aġenziji li jaħdmu flimkien fuq il-hotspots u għadha mill mistoqsijiet ovvjament li ħafna minn dawn l-aġenziji diġa għandhom ħafna u ħatna xogħol fuq spallejhom marqin fix-xogħol allura irridu nkun nafu kif jatmu fil-prattika allura l-kontribut huja minn Jean Pierre Xkembri mill jesso forsi ikellimna daqsxejn dwar dan il-vojt fl-arfin li għandna fil-hotspots fl-arranġament ta' hotspots għandek il-kelma. Thank you, Chairman. Gra grazzi u għata pjaċira li għalijiet fostkom l-lum għawnek biex naġurnakom fuq ix-xogħol tagħna speċjalment fuq il-hotspots. Imma nixtieq tal-intervent tiegħi billi nagħtikom ċerti fatti u xi figuri l-aħħar figuri li għandna li permezz ta' s-sistema tagħna ta' allarm bikri fid-databases tagħna. Jekk tħarsu lejn xahar li għadda aħna kellna iktar minn 148,000 applikazzjoni għall-azil għaliex dan dinja figura importanti. Tirrappreżenta 2.5 e, iktar e, mill-li kellna fl-2014 diġà bil-ħaq. Kważi 10.000 minn daw fawissu kienu minorenni waħidhom mhux akkumpanjati. Allura jekk issa nħarsu il-figuri totali li qed niffaċċjaw minn jannar sa' għawissu li huwa perjodu ta' 8 xhur qegħdin naraw seba' elf applikazzjoni fil-Unjoni Ewropea. Jekk tqabbel dil-figura ma tas sena l-oħra, fis-sena kollha minn jannar sa' Diċembru, kellna 660.000 u kienet sena rekord minna nifissa, allura issa diġà ibizna dil-figura ta' 12 xar tas sena ta' qabel u għatna fawissu. Bażikament dan ifisser il l-istati membri jinkludu stati membri għadin fuq inħa ta' barra prezenti għawnek illum għandhom pressjonijiet kbar u dan ifisser ukoll e, e zieda ta' backlog, każijiet backlog li morru lura għal persuni qed jitolbu l-azil, nista' nagħtu iktar figuri iktar ċari illum. Ifisser ukoll illi naraw rizors li qegħdin jiċċaqalqu għal-reġistrazzjoni ta' kazijiet u mux id-deċizjoni dwar il- kazijiet għanna u kol kazijiet ta', ta accettazzjoni reception facilities li għedin taħt pressjoni issa naddi għattini punt li għan nitkellem fuq kif bil-rizors limitati li għanni kif għedin niffaċi naħdmu fuq din il-situazzjoni dejjem tiċċaqla l-ewwel ħaġa komplejna bil-appoċ normali u kontinutan għanna missjonijiet fil-Bulgarija, Ċipru, Greċja u l-Italja kif il-kollega Taljan semma, per eżempju f'Italja għanna konnativi sa mill-2013, fil-Greċja mill-2011 u għet inkomplu da' tip ta' appoċ ta' operazzjoni apparat. Għet nistuktaw bit-taħriċ tagħna qed nħarġu iktar minn 8000 ruħ f'dawn l-aħħar snin minn minn konna qegħdin naħdmu. Tajna informazzjoni fuq il-pajjiż ta' oriġini hija xi ħaġa illi natu ħafna importanza liha u nħorġu informazzjoni naħat tal-Unjoni Ewropea fuq il-pajjiżi ta' oriġini u t-tieni konna din naħdmu flimkien mal-Kummissjoni fuq dak li semma l-lum fuq pajizi ta' oriġini li huma siguri imma wkoll preferenza speċjali għannaħa tal-punent tal-Baltiċi, tal-Baltiku. Hemm pjuttost numru kbir ta' applikazzjonijiet minn dal-pajjiż it-tielet il-hotspots li naħseb huwa punt importanti ħafna u huwa għall-attenzjoni ta' diskussjoni llum. Aħna bdejna l-preparazzjonijiet dwar il-hotspots kif tafu hemm ħafna dokumenti strateġiċi tal-Unjoni Ewropea tal-Buna biex natu appoġġ fil-proċess ta' reġistrazzjoni, proċessar konġunt tal-biet u għajnuna fil-proċessar ta' rilokazzjoni fit talbit ta' rilokazzjoni għanna bdejna diskussjoni dwar l-implementazzjoni ta' dawn l-affarijiet ma' l-Italja u ma' l-Greċja ħriġna talba l-Istati membri biex jatuna risorsi umani u timijiet li jkunu attivi fuq il-post. Dwar l-Italja, rridu nħarsu lejn il-kas speċifiku taljan bħalissa edin f'diskussjoni u għet nalqu il-ftajim mal autoritajiet taljani dwar dawn il-hotspots imma diġa għanna personal fuq il-post għanna nies ta' Task Force oriġinali tal-Unjoni Ewropea f'Katania u għannan ukoll fl-Lampedusa u fil-reġjun tal-Agrigento illi dġa edin hemmhekk jittestjaw l-affarijiet kif l-affarijiet jistgħu jaħdmu fil-prattika dwar il-Greċja. Qed u ukoll il-pjan operattiv għal hotspots ukoll lan ta' dan l-appoġġ huwa li natu informazzjoni għajnuna fil-reġistrazzjoni u misuri ta' rilokazzjoni. Mela, għad ta' sfidi ovvjament jeżistu, imma President, onorevoli membri, li sfidi huma kbar u l-aspettativi u koll huma għoljien. Imma għana verament rridu namlu suċċess daw l-aspettativi u fil-bidu tal-interventi għaj kifet Aħna aġenzija relativament zaħira eh, b'budget ta' 15 miljun eh, kull sena u staff zaħiru biex aħna naslu għallanijiet tagħna irridu nużaw il-budget kif li hemm suppost bil-rizorsi umani kif suppost infatti minħabba eh, fl-2015 minħabba rizorsi tagħna u l-budget kellna nirranġaw il-prioritajiet tagħna biex aħna niffaċċjaw dis sitwazzjoni dejjem tivolvi. Għall-2006 għamna kellna stima li għandna bżonn bħala minimu 50 personal u 10 miljon euro. Disset tkun ta' sfida kontinualina fil-xogħol li ġejjin aħna nemnu li din hija erja verament fejn aħna ninvestu fiha. Jina għandi fiduċja li aħna jekk għandna tamir bizzejiet bħala EASO nikoperaw ma, ma l-aġenziji li jixbħuna aħna nkunu nistaw natu valur mizjut u appoċ tangibli, reali lill-istati membri li għandhom bżonn. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. <coughs> Inti semmejt ir rizorsi għal darboħra. Smajna il-pjan tal-Kummissjoni għal Frontex li tagħti li għandha waħda mir-rwodijiet l-iktar prinċipali. Il-Frontex kif nafu hija wkoll għandha xogħol enormi fuq spallejha. Għallu jiena kontent issa nagħti lil l-direttur tal-operazzi tal-operazzjoni ta' Frontex, Klaus Rosler, għandek il-kelma. Grazzi ħafna, President u l-odwa tajba l-kulħadd il-qafas ġenerali tal-approċ hotspot u l-implementazzjoni tiegħu iġi deskritt mill-Kummissjoni, allura ħan sokta eh, billi nirrepeti li l għan tal-hotspot huwa li natu eh, pjattaforma għall-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea biex intervjenu mal-ajr b'mod integrat u skont il-mandat tagħhom kooperazzjoni qrib mal-hosting mal member states, jiġifieri l-appoġġ tagħhom mhuwiex qed jieħu post jew jissostitwixxih nuża din l-opportunità wkoll biex nirringrazzja il-Kumitat Libe tal qed jappoġġja x-xogħol tal-Frontex u għal l li jmiss meta jiġi għal riżorsi. Il-Frontex bħala aġenzija ta' operat tifhem illi l-Frontex hija reġjun fuq il-frontiera u flussi imħalta li għandhom bżonn l-appoġġ ta' aġenziji tal-Unjoni Ewropea b'mod loġiku hija marbuta mal mal-operat konġunt tal-Frontex għanda xol fil-Italja, fil-Greċja, fil-Balkani tal-Ponent u stati membri oħra b'esperjenza ta' iktar minn 10 snin f'dan il-kamp u li tagħti appoċ ta' operat. Allura l-approċ ta' hotspot kif qegħdin nifmu ħana huwa parti integrali tal- tal-xol tal-Frontex għabbażi ta' analizi ta' riskju, għabbażi ta' ta' livell ta' impattoli u għaparti mill-pjanijiet ta' ħidma tagħna. Lan ġenerali meta tagħti l-appoġġ tal-Frontex għall-implementazzjoni tal-daw il-hotspots u għalli kolla 100% identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta' wasli ta' persuni li jiġu minn pajjiżi minn pajjiżi terzi jiġifieri natu tim nofru teams ta' ta' identifikazzjoni eccetera, u ta' reġistrazzjoni apparti mix-xogħol tagħna imma e, element vitali biex aħna nimplementaw e, l-idea ta' hotspot u kif diġà tqal. Aħna tajna fl-Italja design uffiċjal minajr il-personal flajru u personal ieħor għanna l posajdin fil-Greċja 85 uffiċjal minajr il-kruwijiet tekniċi, eccetera. Fl-Italja mbagħad għandna sitt timijiet għal skrini għal screening u debriefing fil-Greċja għandna seba' timijiet bħal dawn u 6 timijiet għal debriefing u qegħdin nistennew biex nippjanaw flimkien mal-hosting member states dwar kif nirrinforzaw dan iżjed għax hemm bżonn mexxej nazzjonali hemm bżonn deċiżjoni nazzjonali għal ħolqien ta' identità, proċeduri għal reġistrazzjoni u teħid ta' marki ta' swaba li jiġu mejjuna mill-Aġenzija Ewropej u f'din l-ewwel fażi jiġu appoġġjati mill-Frontex imma ma nistawx nissostitwixxu dan u imma n-numru ta' deployment tagħna juri li ma l-ebda pjan li nagħmlu sostituzzjoni imma li ngħinu lill-istati membri biex iwettqu il-miżuri nazzjonali tagħhom. Ir-rwolijiet ta' Frontex kif qed jiena u appoġġ l-implementazzjoni ta' dan u l-ewwel jiġi l-identifikazzjoni iġveri u screening nazjonali, it-tieni li nirreferi għal persuni li għandhom bżon li għandhom bżon e, protezzjoni, reġistrazzjoni ta' fingerprinti, ta' marki ta' swaba u applikazzjonijiet u raba punt u għalinatu sistema <clears throat> billi nejnu l-istati membri fritorni, iġifiri Iġifir nibdew b-screening eh, ta' ritorn u dan ikun sistematiku billi natu għajnuna eh, eh, fl-akwist ta' dokumenti ta' vjaġġar bil-kooperazzjoni ta' ambasċati f'pajjiżi terzi jew konsulati u norganizzaw ir-ritorni. Fil-Greċja għanna pjan li kolna proġett pilota konġunt fuq il viza u biex nirinforzaw il-marki it-teħi ta' marki ta' swaba fuq b'mod sistematiku. Meta niġu għall-approċ u l-implementazzjoni tal-hotspots, Frontex flimkien mal Europol u Eurojust flimkien ħarġu b'modell ta' kooperazzjoni u ħarġu dan il-modell blekk imsejjaħ European Regional Task Force, EURTF. Illi jati il-pjattaforma meħtieġa. U dan l-ewwel EURTF ħareġ beda fisqallija f'Katanja fejn l-aġenziji jaħdmu flimkien kienu rappreżentati mit-22 ta' Ġunju li għadda u li ju kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali kif spjegati mis-Sinjura Sigal li huma reprezentati permezz tal-liaison officers. emmek il-Frontex koll wkoll ġestjoni u servizzi tal-ICT, allura ħna naraw ir-rol tagħna bħala li nagħtu s-servizzi meħtieġa sa minn nofs Ġunju zidna fil-personal konoxenza ta' situazzjoni, evalwazzjoni ta' riskju għanna u koll uffiċjal emmek biex nikun nassiguraw li nejnu fi trasparenza u komunikazzjoni. Institutes a platform Għanna nikonsistixxu e, pjattaforma u working space jiffaċilita koordinament bejn l-Aġenzija fuq post Mod partikolari nikkoordinaw il-xogħol ta' timijiet ta' esperti, il-screaming things ta' Frontex u ta' debriefing u il-tim ta' appoġġ ta' EASO u x-xogħol u kooperazzjoni tagħhom huwa koordinat mir rappreżentanti tal-Aġenzija fil-EURTF Katania. Fisser li kull aġenzija hemmhekk l-Unjoni Ewropea fisser li jmexxi il-modul tiegħu, il-business area tiegħu, il-modul fuq registration support, il-information collection, il-modul fuq il-debriefing u il-risk analysis, il-modul fuq investigazzjoni u il-modul fuq il-kooperazzjoni ġudizzjarja. permezz ta' interazzjoni iktar qrib nistennew u li sinerġiji iktar qrib ħaj noħolqu speċjalment anke ġrida kontra traffikar li huma mirati biex jħaffu investigazzjonijiet u e, ta' dawn il-rejati li jsiru mill-awtoritajiet nazzjonali. Il-modell issa jista' jiġi mwessa u jista' jiġi applikat fil-Greċja fejn id-diskussjonijiet u taħdidiet bejn aġenzija u autoritajiet diġa għadin iseħħu il-Uffiċċju ta' Kollegament Fajrejs ta' Frontex illi ilu hemmhekk mill-2010 kien mitlub biex jospita l-URTF fil-Greċja b'possibiltajiet addizzjonali li l-esperti nazzjonali kun so jindbatu. U l-ostaklu ewlini ġentifikat lejn proċess ta' reġizrazzjoni effiċjenti u għanna għasta kapacita' fir rizorsi umani u tekniċi brabta mal-faċilitajiet ta' koljenza u detenzjoni mod partikolari fuq il-gżira. Kifet Frontex qed isaħħa l-appoġġ fuq il-screening, iżda rridu nkooperaw rridu li dan ikun imnaqqax fil-stati membri li qegħdin jospitaw fir-responsabilità tagħhom illi jipprovdu kapaċità ta' akkoljenza biex jipprovdu ambjent ta' xogħol għal dan il-screening sistematiku u registration u dan se jippermettilna li innidu miġib maddila jew inkella minn u mejn oħra eh, proġett pilota fuq il-Eurodac Registration flimkien mal u Liza u l-autoritajiet nazzjonali. Nizan niġu għal-return, pjantazzjoni ta' return. Frontex huwa lest li jimexxi il-proġett EU Reigns, il-EU Retaliation Officer u l-Inizjattiva Riammissjoni tal-Unjoni Ewropea. Dawn kollha dawn proġetti kollha jistgħu jiddaħlu taħt il-umbrella tal-Kodument ta' Frontex u daqser jkollna laqgħa kick-off biex nistabilixxu biex iktar nitru fid-dettal fuq dawn il dan it-tip ta' koordinament operattiv. U jina lest bil-qab kollha biex inwieġeb xi mistaqsijiet li jistaj jkollkom fuq dit return eh, ma ukoll tinġu biex nsaħu Frontex il-Kommissjoni ħabret illi ser jagħtu Frontex iktar rizorsi. u jinasab li tajp li saqsu kol xejkun il-punt fokali għonek. Grazzi għajt il-President tal iżamajtu kol mal-10 minuti, jitsamanna tlet kelli maħra fuq il-lista. Naf li ħafna taħt id bejn bejnietkom fuq wara, naf li meta jkun hemm ħafna nies eh, qegħdin jitkellmu, ma tantx għandna paċenzja nisimgħu ma nixtiequ li nisimgħu mill-aġenziji kollha l-ewwel. Allora li ħanna melu għalli li li kelima li mis nitlobu mill li jibqaw sal-10 minuti. Jek ma kom bżonn 10 minuti jizom mux maħħa. Qed ngħid hekk għaliex tindunaw li l ewel lista inizjali tal-kelliema issa jeta 21 ruħ. U daqġa l-istoħra. Li ħatkun it itwal. Ġbie kan nesċin eh, nexin ndaħlu kolla tant laħjar jekk il-kelima tissa ma jaqbżux il-ħin allokat tal-jom, jew anke kista jkun e, e, e, jizom iktar fil-qosor. Is-Sur Reisenberg, Business Area Organ Organized Crime għall-Europol. Tista' tgħidilna ftit fuq l-azzjonijiet li ħsiru fil-hotspots? Grazzi. Grazzi Sir Chair. Vladu tajba li kulħadd membri onorevoli tal-Kumitat. Iż-żieda li ma bħala ta' numru ta' migranti u rifuġati li qegħdin jippruvaw jitru fl-Europol ukoll wasal għal żieda fil-attività kriminali. Il-livelli rikordjajna fl-Europol huma għatma ma daqsa kolin. minn 2015 kena 114 kas ġdijt u identifikajna 29.000 persuna suspettata f'dawn attivitajiet ta' traffikar tal-bnidem. Il-liħ kbir li jistat jistamil minn tip ta' rejat jieġbet dawn it-tip ta' gruppi fejn il-riskju għoli, fejn il-liħu għoli u riskju għabax ħafna dis li huma opportunistiċi u mhumiex mitla ta' dan it-tip ta' attività ta' traffikar tal-bniedem, ħafna minnhom huma pereżempju voluti fi traffikar tal-drogi, fil-bniedem, fil-ħasil tal-flus, fil-frodi tad-dokumenti. U hemm anki eh, gruppi kbar involuti internazzjonali minn mamulin minn ħafna nazzjonalitajiet ħafna minnhom ikunu speċjalizzati ħafna b'rwoli responsabiltajiet allokati mod speċifiku, innovazzjonijiet oħra jinkludu wkoll l-użu miżjud tal-medja soċjali illi jintużaw jintuża biex jimpiega dawn il-vitmi tal-trafikar permezz tal-internet ovvjament dawn il-persuni huma vulnerabbli għal tipi oħra ta' kriminalità mod partikolari sfruttar ta' eh, xogħol il-tfal, per esempio, mux kompanjati, per esempio, u kol, dan il-mod ma vulnerabli ħafna għal sfruttar, traffikar tal-bniedem u ovvjament tina eh, xi ħaġa li aħna irridu nirraġixxu għalija. Iż-skala normi ta' dawn l-attivitajiet hija ta' sfida ewlenija kemm għal pulizija kollha madwar l-Ewropa. Xi stati membri isaħħaw il-kapaċitajiet tagħhom u rnexxilhom ta' ċertu punt. Ista' xorta waħda bażikament eh, mod ġenerali qegħdin imbagħtu biex nippruvaw nirreġixxu għal dawn l-sfidi illi għandhom xaqsmu mal-trafikar tal-bniedem manki u wkoll għal-rejati li jina semmejt qabel u anki għal dak li għandu xaqsam il-kustinijiet tal-ordni pubblika. ir reazzjoni tagħna tkun waħda koordinata. Irid ikollna azzjoni tal-pulizija iktar iktar koordinata, iktar bilanċata, bħala approċċ. Fl-Europol l-istabiliment ta' tim mar fil-Marzu 2015 huwa operat konġunt Zid biex aħna fokajna aktar fuq it-traffikar tal-bniedem fil-Aġejan u fil-Mediterran. Barra minnek, ġob marra aħna u koll. Taħanna rapporti ta' kapacitajiet u għarfin espert għal dak li huwa traffikar tal-bniedem, il-ħasil tal-flus il fraud fil-dokumenti, il-falsifikar ta' dokumenti u anki il-reati li għandhom xaqsmu ma' kriminalità fuq l-internet biex dawn kull sew jirriklamaw l-attivitajiet tagħhom. Dak mara diġà wara li kien mm, effettiv bħala miżura u sarraf riżultati tajbin. Dawk li set membri involuti mm, daħlu eh, u nid 160 kas ġdid. Identifikaw 3,000 għal għalqu għat ta' networks ta' kriminalità organizzata u identifikaw eh, bastimenti suspettużi li setaw jintużaw għal attivitajt ta' trafikar tal-bnidem u referajna u kol għal ċertu eh, siti biex eh, nraqnijom għal biex dawn ma jintużawx biex jħajru il-vitmi biex jaqsmu il-bahar għall-Europa. Ma aħna l dan ġat mar qegħdin jifokka fuq il-rotot tal nafsinar jew tal xlok U eh, il-problema hija waħda Ewropea mifruxa mal-Ewropa, allura nabżon task force imsaħħaħ palmanna fil-ġot mare għanna bżonnu madwar l-Unjoni Ewropea bħaġa sħiħa. Għana barra minnek kif għali kellim għabli batna rizorsi f'Katania fl-Unjoni Ewropea fil-Task Force Regionali f'Katania l-hotspot emmek. Palissa aħna u wkoll kooperazzjoni mal-msieħba kollha involuti l-iktar tal-awtoritajiet Taljani imma wkoll ma' aġenzija msieħba kif diġà semmejna qabel. It-talbit fuq l-Europol għal għajnuna l-istati membri qed titla Il-numri ta' każijiet qegħdin uh, għolin ħafna għatma kienu daqsa kolin għanna profil kbir ħafna ta' sarriġi, ta' sarriġ differenti, per eżempju, kas każijiet partikolari l-iktar fl-Awstrija U dawn u koll edin jintużaw bħala eh, skambju tal-aħjar prassi biex naraw kif jaħdmu il-polizija ħrajn u koll. Ftaħna l-frontieri dawn l-ħarjim u eh, ftaħna ċentru skużani dawn l-ħarjim li joħroġ dan ir rapporti l-autoritajiet biex eh, jidulhom xistaw jistennew fissijat li ġejjin f'termini ta' rejati li jkunu marbuta jikunu beħdu għar jixbu jisimili għal dan it-tip ta' reati ta' traffikar. Aħna nridu namlu għalli ġatmara nieħdu undawruh sistema, model ġdid għadan li eh, jkun jissa jirrifletti wkoll ħtiġijiet tal-kriminalità fuq l-internet u terrorizmu. L-istess eh, esperjenza li aħna ħadna minn eh, mill ġot mare. Ma użajċa xarx minuti kollha li kienu allokati għalija, ma pero li kunem il-mistoqsijiet. Grazzi jissa li laqtasġu lejn laħar ta' din ta' laqqa din in-nies iktar jibdew jitilfu s-sabar. Imma allura grazzi tal-li fil-qosor. Dadu issa għall-Eurojust dawn ukoll jgħidu li r wol tal-Eurojust huwa essenzjali meta jkun dawn il-hotspot tant jkun hemm kull diskussjonijiet meta mambuta ma' detenzjoni tneħħija u deportations illi mish kustjoni tal-Wild West hemm barra hemm il-kustjoni ta' salvaguardja mill-wall tal-front tal- mm, tal-Eurojust u r wol tal-Eurojust, il-mexej tal-Eurojust, Nikolas Orner Kakis, jek joġbok, t-dejk. Grazzi ta' sew, grazzi ta' din istadina tijak li tina l-opportunità li niprezentaw konfisem l-Eurojust xie attivitajiet reċenti da kontra il-traffikar fil-migranti. Qabel mantukom ideja ta' ruwa tal-Eurojust fil-approċ fil approach tal-hotspots, injisit inkom ideja ta' inizjattivi fil-trafikar tal-bniedem tal-immigranti. Fil-bidu ta' ġunju tal-2015 kien hemm programm fejn kien Sur Siri Lakon li kien maħtur pala il-membru ta' traffikar tal-tim ta' reati marbuta mal-traffikar fuq biex jifoka fuq dan il-fenomenu. Kien hemm ħafna entitajiet tal-Unjoni Ewropea involuti biex jisaxħu l-kooperazzjoni u l-lezzjonijiet li jkunu talmu ma' xulxin kien hemm ukoll parteċipazzjoni f'attivitajiet esterni biex ikun hemm tisħieħ ta' kooperazzjoni. Barra minn hekk, wara il-laqat tal-forum konsultattiv ta' 12 Deċembru 2014 u skont wieħed mir-rekomandazzjonijiet mill-pjan tazzjoni Ewropew l-Eurojust Jent fil-proċess li jgħati grupp temat, jgħaddi grupp tematiku fuq il-traffikar tal-migranti. Il-struttura ta' dan il-grupp tematiku għadhom għadhom għaddin jġu diskussi. Ma nistan dil-kom dan il-grupp ser jibda jopera qabel it-tmim ta' din is-sena. Barra minn dan, minħabba li nafu l-importanti li nġbru l-informazzjoni biex nimmiraw dawn il-gruppi kriminali, l-Eurojust ġa għalek għat diskuti mal-Naformed merġi possibli ta' kif ta' saħħu kooperazzjoni f'kazijiet ta' traffikar. Dan ir-rigward fil-bidu tal-Lulju 2015 laqa saret bejn in-Naformet il-Commander kif u il-Sinjor Michel Connings. U pala segwitu għal din iżjara setna nistem niddiskutu l-aħjar mod kif immexxu l qudiem u nisaxħu relazzjonijiet tagħna mod waqtu billi wkoll inqisu l-mandati rispettivi tagħna u l oqsra legali differenti. Minħabba dan il-kriżi li ma bħala ta' migrazzjoni li qed taffettwa s-sigurtà intera tal-Unjoni e, u ħtieġa li jkun hemm kooperazzjoni ġudizzjarja biex inżarmaw dawn in-networks il tema ta' dawn il-traffikar diġa ġi diskuss fil-network fil-laqat tul li laqa li organizza il-Prosekutur Ġenerali Taljan fl-2014. Fl-aħħar laqa tal-ġunju tal-2014 membri tal-forum mod partikolari li ġew eh, mal-quta minn dan il-rejat saħqu fid-dibattitu miftuħ il-ħtieġa illi nittrattaw dan it-traffikar tal-immigranti bħala fenomenu li huwa mifrux madwar l-Unjoni Ewropea minħabba l-importanza tal-tema u għet mir-riżultati ta' dan il-laqat eh, tal-11 ta' Deċembru tal-2014 li l-Prosekutur Ġenerali tal-Lussemburg organizza ħajkun id-dedikat għal eh, għal traffikar tal-bnidem illegali, traffikar tal-migranti illegali. Għajina nishtiq nisħaq il-punt li ġej, mod partikolari. Il-Eurojust li eh, huwa ħaseb importanti ħafna li nenfasizzaw l-importanza tal-hotspots fl-Italja u l-Greċja, flimkien entitajiet oħrajn pal Frontex Easo u Europol huwa rest illi eh, poġġa dan fiħdan il-mandat tiegħu l-Eurojust kien lest kien mistiden li josem fil-tim operattiv fil-Katania u diġa qablu li jappoġġaw il-pajsi qed jospita biex jiffaċilita jnuna reċiproka legali, it-talbit u anke kornament li hemm l-istati membri u tertajt nazzjonali anke f'każijiet li jinvolvu pajjiżi terzi. Fit-tmim ta' ġunju 2016 taħt l-auspiċi tal-Ministru tal-Jan ta' Affarijiet Barranini, memorandum ta' ftajim ġi firmat mal-Eurojust 2014 biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni fuq dal-każ. Każijiet. Eh, Wet mill prosekuturi wal punt ta' kuntatt ta' Eurojust u Kosoldu dan se jkun se jkun prezenti fuq il-post mod regolari biex jara l-informazzjoni relevanti jindbat lil ċajniż eh, relevanti għal follow-up għas segwitu. Għajkun hemm ukoll sforzi biex ikun hemm hotspots fil-Greċja u li ħan appoġġaw żewġ prosekuturi Grigi ta' Gwja ta' Preus ser huma l-poti ta' kuntatt ta' dan il-hotspots u dawn huma ta' kariga li għalmenu fi Greċja u marufa sew. Eh, bil messi dan il-hotspots l-Eurojust ħad tibqa' tkun informata fuq kull informazzjoni li tista' teħtieġ Eh, eh, ċertu eh, segwitu ġudizzjarju, kornament fuq livell tal-Unja Ewropea permezz tal-dawn l-odda. Abbati tal-informazzjoni li tkun ġejja minn dan il-punt ta' konta ġudizzjarju fil-konta fil-hotspot l-Eurojust istaw kol tappoġġa autoritajiet kompetenti nazzjonali biex identifika rabtiet ma' kazijiet investigati ma' stati membri illi huwa bilan illi prosekuta illi għamlu prosekuzzjoni ta' persuni illi huma kozati tal mm, dawn ir-reati ta' xaffikar tal-immigranti. Barra minn għanna nkomplu kunu fuq quddiem fuq dawn ma' dawn istati membri illi huma fuq quddiem fil-problema eh, li biex tipprevjeni konflitti ta' ġurisdizzjoni u wkoll tagħmel itwaqqaf GIT. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much and again thank you for your Grazzi, grazzi tassew. Issa naddu għad-drittijiet ta' Aġenzija Fundamentali Xarja l-Lagard u program, ma program manager għall-azil, migrazzjoni u frontieri, jek joġbok. Grazzi. Grazzi ta' din istadina li tajtni biex eh, nitkellem hawnhekk emerġenzi, emerġenzi umanitarji f'dan il-frontieri tagħna jitolbu li jkun hemm eh, azzjoni effettiva skont id-drittijiet fondamentali. L-azzjoni li titieħed minn stati membri aġenziji u autoritajiet iridu jħarsu il-prinċipi u drittijiet li hemm fil-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, fi żminijiet fejn il-riżorsi amministrattivi huma eh, huma ftit li xejn iktar u iktar eh, għandna bżonnu dan il-tneħija tal-libertà u it-tneħija sfuzzata u imġella u maħut mill-punti kritiċi illi huma voluti fil-approċ tal-hotspot il-migranti u persuni li jħtiġu eh, protezzjoni jista' inkludu gruppi vulnerabli par pereżempju tfal mhux akkompanjati nista' tqal vittmi ta' reati serji pal kif ukoll vittmi ta' abbuż fiżiku u sfruttar għal migranti u persuni tiġu protezzjoni ġala li l-darba jkunu ġew fl-Unjoni Ewropea, ħafna drabi bil-forx ridu jaddu minn networks ta' traffikar u ormaħ ridu jġu kastikati ta' dan għax palissa ftit channels legali u fejn wieħed jista' juża biex jasal għal post sikur. The role of the role tal-FRA huwa l-ġbir tal-informazzjoni u analisi ta' din l-informazzjoni biex nappoġġaw l-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll l-aġenziji. Il-tweġiba komunitarja għal krisi tar-refuġati hemm bżonn tiġi msejsa fuq drittijiet fondamentali bħala prinċipju ta' proporzjonalità kif ukoll legalità biex niżguraw is-sostenibilità. Issa brabta ma' dawn il-hotspots hemm tliet sfidi tal-drittijiet tal-miedem li huma emerġenti u huma kwistjonijiet ta' sew ibsin. L-ewwel fuq il-teħid ta' marki tal-iswaba fil u li jkun hemm dan l-obbligu mill-Eurodac u li huma drittijiet li huma sensitivi bħala pereżempju użu sproporzjonat ta' miżuri ta' koersjoni jew detenzjoni il-FRA e e qiegħda ehm, tipprepara checklists checklist ta' affarijiet li suppost jagħmlu l-pattikant jew ma jagħmlux meta jiġu biex jieħdu il-marki tas-swaba u din iċ-checklist se tgħin lill pattikanti biex ikunu jistgħu jaraw li huma l-azzjonijiet aċċettabbli u le fuq il-frontieri dawk li fitxu għazil jista' jevitaw li jħodulhom il-market tas swaba raġuni differenti u eh, dan jista' jkun eh, impatt kif seba' il dak imma fl-aħħar ħamiex informazzjoni essenzjali biex ikunu jistgħu jagħtu iktar sustanza lil eh, talba tal-asil u għanna bżonn ukoll ngħidu l-prinċipju ta' non refulmo illi projbixxi ir-ritorn fejn lejn territorji fejn jiġu persekutati jew ħsara ikbar tapplika wkoll f'każijiet fejn il-persuni rifjutaw li jieħdulhom il-market tas-swaba. Tieni sfida għandha x'taqsam mal-proċedura interna jew Swift Procedure u l-implementazzjoni tar ritorn ta' Swift Procedure ġib maħar riski bħal ma tajt il-kazistika minn eh, Strasburgo per esempio Kalifa versus l-Italja il-kas li kellu xaqsam ma' detenzjoni f'ċentru ta' kolienza fl-Lampedusa umbat eh, vapuri fil-port ta' eh, ta' Palermo umbat il-ritorn ta' migranti tunisini li kienu ġew lura fl-2011 matul l-trajiet tal eh, revoluzzjoni tal-rebija. Walek dawn il-proċeduri jfissru il-lista jkun hemm ta' drittijiet fondamentali meta jiġu l-analisi u tiġi l-analisi ta' kull każ tar-ritorn neċessarja biex ma niksrux Eh, din l-espulsjoni kollettiva imma biex niżguraw ukoll il-legalità tad-detenzjoni. Hemm sfidi oħra li jistgħu joħorġu marbutin mal-kondizzjoni ta' detenzjoni biex insibu rimedju effettiva għal dawk li mal-kondizzjonijiet ta' detenzjoni kif ukoll deċiżjoni ta' ritorn per se. Il-handbook tal-Komissjoni reċenti fejn il-FRA u kol tat eh, il-kontribut taħħa biex nitrattaw ritorni skont id-drittijiet fondamentali. It-tielet sfida għandha x'taqsam mal-approċċ ta' drittijiet fondamentali għal dak li huwa kontrabandu l ġlida kontra il-faċilitar ta' traffikar ta' nies lejn Unjoni Ewropea u id-dħul u residenza fil-Unjoni Ewropea u kolleġi maħar riski fondamentali. Kriminali li abbużaw jisfruttaw is-sitwazzjoni eh, ħażina ħafna ta' dawn in-nies ir-rifuġati għandhom bżonn jiġu kastigati u għallek it-tweġibiet ta' kontra kontrabandu ma jidux jimmiraw dawk li provaw jgħinu mħabba kumpassjoni umana hemm ir-riskju illi Eh, ta' wieħed jgħin daw in-nies li jprovdulhom pereżempju trasport u djar u eh, l-affarijiet bażiċi fl-Unjoni Ewropea, assistenza medika, jiriskju wkoll il-kastik u hemm bżonn ma jkun jgħawx taħt din kamp ta' applikazzjoni u għalhekk għandna bżonn nifakaw fuq in-nies kriminali u mhux biżbal nimmiraw dawk li qed jgħinu il-migranti u dawk li qed ifittxu l-ken Dawn huma biss let eżempji ta' sitwazzjonijiet li huma sensittivi eh, vis-à-vis s-sitwazzjoni attwali tal-hotspots u referebi li tibni fuq ix-xogħol tagħha u l-sitwazzjoni fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea hija f'pożizzjoni biex tentifika attivitajiet li huma friskju ta' ksur jew abbuż ta' tal-bniedem u niet fuq dawn il-hotspots għaddejjin u għed tinħafu ħafna u essenzjali illi ma ninsawx id-drittijiet fondamentali u fl-istess waqt nizguraw illi kunem risposta pragmatika s-situazzjoni. Ix-xogħol tal-FRA fuq il-bondira il-frontiera ta' Turkija u l u l-kooperazzjoni tal-Aġenzija ma' Frontex EASO u l-Eurojust juru illi l-Aġenzija hija f'pożizzjoni biex tajn tiformula rakkomandazzjonijiet prattiċi fuq kif nistgħu nagħmlu intaffu ir-riskju tal-ksur tal-ittijiet tal-bniedem u referej ukoll qed tikkonsidra aġġornamenti fatti b'analisi bħala kontribuzzjoni biex insolvu il-kriżi attwali tar-rifuġati u migranti nala l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea responsabbli għad drittijiet fondamentali l lesti nagħtu l-kontribut tagħna u nofru mill-ħiliet tagħna. Grazzi ħafna. Very much indeed. Grazzi ħafna u grazzi tal-eżammejt fil-qosor għax tant għandna lista twila ta' kellima li ovvjament se jsaqsu mistoqsijiet u tistaw mbagħad forsi eh, tlaħmu l-kontribuzzjoni tagħkom stess. Napprezza ħafna mela issa kollegi ħammorru dritt dritt għal mistoqsijiet għandi lista twila ta' kellima u lil deputati mill-Parlamenti Nazzjonali se ngħid li forsi mhux kulħadd se jkun issodisfatt għax hemm għandkom biss żewġ minuti għad dispożizzjoni tagħkom u naf minn pajjiżi stess żewġ minuti mhux biżejt ovvjament. Żewġ minuti huwa biss biex fil-House of Commons tagħna naġġustaw eh, għal-vuċi. Nibdew Roberta Mezzola Umbad Cecil Kenge. Imma jarka ġobkom mux iktar minn żewġ minuti, għax għanna l-istanit inizjali ta' 23 persuna. Jelka ġobkom saqsu l-mistoqsijiet mill-esperti, specialment fuq il-hotspots, imma il-deputati stess naf li jistaw jishtiqu jamlu kommenti u kol. Sorry, just one second. Skużawni, sekonda jek joġbok. Mela bħala gwida jekk tixtiequ tagħmlu kummenti fuq is-sitwazzjoni attwali fl-Ewropa tistgħu tagħmlu hekk għax ma rridx nkunu inġenwi naf li sir kunem kollegi li jixtiequ jikkommentaw. Mela jkollġobkom żommu naqra l-iskiet u nibdew minuta jekk jogħġbok. understand our rapport. Mela nifem li r-rapporters ma jidux jibda huma u għalek nibda bil wihet mill-deputati nazzjonali tagħna, skużawni mill-pronunċa, il sinjura Rajte mill-Litwanja. Nibdew biha. Grazzi ħafna, Sur President. Għanna nappoġġaw id-deċiżjoni tal-biraħ tal-Kunsil tal-Ministri U hemm bżonn li ngħid li l-migrazzjoni bħala sfida taqsam is-soċjetajiet, taqsam l-Unjoni Ewropea u da se jkun l-stress test għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hu l-proġett Ewropew. Imson li ngħid illi l-Litwanja tappoġġa dan l-approċċ olistiku u aħna kontra li kunem il-ghettos tal-migranti. Walek il-migranti jiġu mqasma fuq 60 municipalitajiet. U minn issa il-gvern beda azzjoni ta' tlestija fil-qosma tal-edukazzjoni, tal-impjigi, ħarsin soċjali, u l-bqija. Jena għandi xifti l-problemi li probablement huma komuni għal membri, stati membri kolla. Xieħut xi azzjonijiet diġa waslu tard twis per eżempju. l-identifikazzjoni, reġistrazzjoni u kif ukoll il-teħid obbligatorju tal-marki tas-swaba. Il-migranti illi diġà qegħdin fl-Unjoni Ewropea għaddew minn dawn il-proċeduri u jekk le se jiġri s-aktar tard. Minni skura il-Litwanja il litwanja u pajjiżi oħra tal-Baltiku se jkunu destinazzjoni ħarija tal-migranti għax xider illi il-mira ewlenija u mal iżvezja u l-Ġermanja se jiġri issa bl-istatut mill-istatut tagħhom se jkollhom l-istess statut? Mbagħad niġi għall-aħħar mistoqsija tiegħi. il għal-return il tal-migranti ekonomiċi kif se tiġi kif se jiġi maqsum dan il-pis fost l-Istati membri. Iva l-esperti se jihdu xiftit noti ta' dak li għat un bat jamlu round aħari ta' tweġibiet. Issa imorru l-MEP Is-Sur Fernandez Aguilar. Jekk jogħġbok, zommu ma' żewġ minuti, kollegi, grazzi ħafna, jina se nitkellem bl-Ispanjol. Naħseb aħjar najdu illi fil-Parlament Ewropew biex ikonna dan il-konferenza interparlamentarja li mbatta batit fit ma trattat ta' Lisbona fil-qassam ta' ġustizja u liberta, aħna issa għanna l-esperjenza illi tistedinna biex inkunu nistaw nurru ir-rida tagħna biex insibu denominaturi komuni, linji komuni fl-azzjoni tal-Parlament Ewropew kif ukoll fiħtan il-Parlament Nazzjonali u nħed provanżon fil-qosor ħafna l-ewwel net nixtieq ngħid illi iva aħna għanna qoddimna emerġenza pro mux surpriza għax din is-sitwazzjoni ila mana u t-tieni net iva għanna krizi qoddimna ma krizi umanitarja li tolqot l-identità stess tal-Unjoni Ewropea u l-valuri fondamentali tagħha u l-prinċipji fondamentali illi issa eh, ovvjament joddu iktar minn qatt qabel u f'dan l-ispazju ta' libertà u ġustizzja u sigurtà. U t-tillet linja hija nimmaġinaw illi aħna naqblu il-koll illi qudiem din il-kriżi umanitarja ma nistawx ikonna militarizzazzjoni tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna jkollna e, mhux se nirrispondu billi eh, eh, nibnu ħitan madwar l-Unjoni Ewropea, imma għandna bżonn miżuri fuq medda qasira u twila ta' żmien biex naraw kif nistgħu nikkontribwixxu biex nbidlu din is drammatiku drammatika u proponi l-Kummissjoni Ewropea u u koll rappresentant tal-EASO, zoċ mistoqsijiet kif nistaw nevitaw l ewwel net dan un-nuqqas ta' sigurta drammatiku u traġedi marbuti ma dal-vjaġġ u l-qsim ta' responsabilta eh, skont il-prinċipju ta' solidarjetà u t-tieni għanda xaqsam l-ċessoni Ewropea li obsoleta l-ewwel ir-regolamentazzjoni ta' Dublin li mija ir-rakkomandazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex tieħu post Dublin għax wara kollox qed naraw illi kien hemm falliment u dritt fondamentali internazzjonali it-trattati kif ukoll ir-regolament ta' Dublin. U t-tieni mistoqsija hija kif nistgħu ntejbu biex niffaċilitaw il-kisba ta' permezz sigur biex wieħed ikun jista' jaċċedi u jkun hemm transitu eh, sigur u kuritur sigur għal dawk li tifittxu u jitolbu l-asil. Grazzi ħafna, President. Juan, issa? mill-Parlament Ewropew is-Sur Miltiades Kirkos. Ikkoġbok nadilek il-kelma. Grazzi ħafna President, jina se nitkellem bil-Grek. Mela, nixtieq nitkellem fuq is-sitwazzjoni illi kellna fis-sajf fil-Greċja. Ministru illi kien fetaħ minajr reġistrazzjoni. Għanna u dimna situazzjoni traċika fejn ma nix proċedura ta' reġistrazzjoni u ma nitkelmux bat fuq il-problemi kbar ħafna ta' rilokazzjoni ta' rifuġati fil-gżejjer u per eżempju li kell natalilom. Mistoqsija tiegħi għanna intkom kontu spettaturi ta' situazzjoni li forsi għasiltu li ma tagħmlu xejn jew ikkonsidrajtu l-problemi amministrativi u burokratiċi kienu tant kbar illi tisten ma stennejtux ni situazzjoni. Issa, se tajdu, kif se tajdunna illi se telbu eh, se tabsu din it-tip ta' situazzjoni biex ma narawx il-fenomeni illi rajna dan is-sajf pajjiżna. Grazzi, President. Grazzi, Miltos, issa mill-Parlament Nazzjonal is Varsek Senok mir-Repubblika Ċeka. Grazzi ħafna, President. Esis onorevoli, naf il għedin diskutu l-hotspots imma jina se nitkellem mod ġenerali jiena ċittadin ċek imma jina wkoll Ewropew u Repubblika Ċeka huwa pajjiż modern, ngburi, illi bata ħafna taħt il-ħakma totalitarja. Imma aħna tal-limna mill-istorja tagħna u aħna nikkonsidraw kollox għanna kumpassjoni u matul l-assistenza tagħna aċċettajna ħafna rifuġati politiċi. Aħna nerfaw responsabilità tagħna. Low ħadd mod tisaqsi issa min se juri solidarjetà magħna eluf ta' migranti jipavaw jaqsmu l frontiri mingħajr ma rispettaw il-liġijiet tal-pajjiżi fl-avangwardja, miet ta' eluf ta' persuni li jistgħu jirdu l-Ewropa kif nafuha. Jekk dawn dan il-mewġ ta' migrazzjoni ma tiġi ma jiġux imwafqin, il-sistema soċjali u ekonomika tal-Ewropa tikkrolla u se jkollna riskju kbir ta' kriminalità organizzata ta' gruppi terroristiċi kif ukoll Eh, teddita ta' saħħa tagħna. L-unika soluzzjoni reali tkun li nwafqu il-flussi tal-migranti u nwaffquhom lil in mill-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. L-Ewropa x'qed tagħmel pajjiżi kbar se jgħidu illi jaċċettaw ir-rifuġati Sirjani kollha u mbagħad fil-ċimat ta' wara jgħalqu l-frontieri tagħhom. Walek aħna medda illi jekk ma naħdmux ek għana siġu kastigati mill-ġermania edin naraw illi ma kienx prudenti illi jaċċettaw tant rifuġati sirjani. Aħna nirrifjutaw il-kwot, nirrifjutaw sistem li ma solvix e din is-situazzjoni ta' mewġ ta' migranti li qed jaslu l-Ewropa. Aħna qegħdin niddiskutu il-hotspots imma maħniex se nkunu nistgħu niġestixxu fluss tant kbir ta' migranti. Il-bieraħ pajjiżi tilef fil-votazzjoni imma ir-realtà li ma se tkun. Maħniex se nkunu nistgħu niġestixxu dawn il-mowġ kbir ta' nies. Il-popli Ewropej, il-pajjiżi Ewropej mhux qed jindunaw mill-gravità eh, tal-problema. Se nitkellmu biss mod inġenwu b'gidba u rridu nkunu responsabbli lejn iċ-ċittadini tagħna ma rridux illi ikonna no-go zone f'pajjiżna illi dibati minn riski gbar anki ta' riski ta' s-saxħa l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tilqad il-problema, għandna bżonn nejnu dawn ir-reġuni u insolfu l-atroċitajiet illi l-ISIS qed tagħmel. Grazzi ħafna. Provaw iżom ma' żewġ minuti jekk jogħġbok. Is-sur Timothy Kirkhope bħala MEP. President, nirringazzjak. Jiena u xi membri oħra tal liba jafu, aħna dejjem minna, illi approċ obbligatorju mhuwiex l-approċ li hemm bżonn infittxu hawnhekk, għandna bżonn iktar ta' kooperazzjoni unusaw il resorsi li huma disponibli fl-istati membri b'modi differenti biex inkunu nistgħu nittrattaw din l-isfida kbira ħafna jien għandi tlet mistoqsijiet li nixtieq inressaq jekk jogħġbok. L-ewwel net, nixtieq inkun naf li huma l-ostakoli l-ikbar għal proċessar Swift maġġel ta' dawn il-persuni li jaslu fuq it-territorju Ewropew dak li huwa konsidrat bħala perjodu ideali għal proċessar u kif nistgħu nħaffu dan il-proċess. Hemm ukoll ħafna illi tkellmu fuq il- tmim ta' Dublin ma rridux nizmantellaw il-kriterji ta' l-1951 tal-Konvenzjoni ta' Ġenevra, għandna bżonn nżommu dawn il-kriterji u għalhekk għandna bżonn li konna soluzzjoni fit-tul li tigarantixxi dawn il-prinċipji jessa fuq teħi tal marketa ta' swaba kont sorpris nisma' xi ħut mill-kummenti ma nistax nara raġunijiet għaliex wieħed ikun irrid irrifjuta approċċ bħal dan ma nistax nara b'dan abbażi ta' xi drittijiet fondamentali hemm ma li għajdu mhux neċessarju, imma naħseb ir-rispett dan il-prinċipju huwa importanti biex ikonna fiduċja fost l-Istati membri u l-operat ta' kull sistema u nħarsu wkoll is-sigurtà tagħna. Kemm Kemtejn tal-aħħar il ma jaħsbu li il-kaw fuq il-rilokazzjoni u monopolizzat wis mill-aġenda politika meta huma l-affarijiet bażiċi li hemm bżonn naraw, pereżempju illi nittrattaw it-talbiet, l-applikazzjonijiet, il-proċessar illi kważi għal punti ta' frizzjoni fid-dinja. Iva, naseb dan huwa importanti wkoll ma tasbuwix bħali grazzi ħafna l-mistoqsijiet u se naslu għal dawn it-tweġibiet u mbagħad meta naslu fit-tmim tal-lista tal-kellima. Grazzi ħafna issa bħala MEP Judith Sarantini. Nadilek il-kelma. Grazzi ċer. Żewġ mistoqsijiet. L-ewwel li Rosser mill-operazzjoni ta' Frontex il-ġimma li jeddiet f'dan e, rappresentant tal-Libe marru eh, Lampedusa biex jaraw l-affarijiet hemmhekk fuq il-post u ħarsu li xparti ta' eh, tal-vetturi italjani għedin jaraw u ħareċ illi minnaħa tal-Libja sa Triton uffiċjalment mhux qed jiġi kopert iva mill-Merin mil Taljana imma mhux mill-operazzjoni ta' Frontex. Tista' tgħidilna daqsxejn x'inhu ma l-affarijiet il għaliex illi dan hemm erja li mhix koperta u proset il-min eh, salva refuġjati f'din l-erja eh, mhix koperta imma xtun kuna fil affajt kif jaħdmu. Issa li oħra mistoqsi oħra li rappresentanti Griegi, rappresentant Griega li għadin bid-dajas gbar jaslu Pireus. Jiena għaluli minn reporters fil- porta Pireus li waslu meta jaslu eh, il-dajes mimlijin ma jimx ambulanzi li jistennew u malajr wara nofsija u 45 minuta il refuġjati jisparixxu li hija ħaġa differenti minn dak li rajt Lampedusa fejn hemm l-awtoritajiet nazzjonali lokali fil-port u verifiki eh, ta' saħħa immedjatament mal-nies jinżlu l-art. Inti ma tistax tiżvojta vapur kbir b'mijiet ta' immigranti mingħajr ma jkollok truppi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 Mm, grazzi ħafna, President. L-Ungerija kienet kontra s-sistema tal-kwoti u votajna kontra il-kwoti u naħsbu li din miex l-soluzzjoni ideali għaliex għax kronologikament, hemm bżonn li deċiżjoni l-oħra tiġi qabel dik tal-kwoti u naraw kif l-Ewropa tista' tkontrolla b'mod effiċenti il-funtieri esterni tagħha. Aħna nixtiequ ngħidu illi għandna l-qalba għalbna ħafna il temet ta' Schengen huwa Schengen li permetti l ċittadini Ewropej illi gawdu mill-libertajiet tal-ċaqli ħieles. Aħna tal-parir illi jekk ma nkunux nistgħu nħarsu eh, l-frontieri estenti, il-ċittadini tagħna ma jkunux iċaqlu kif iridu. L-Ungerija permezz tal-eluq tal-frontieri tagħha ma tagħmel xejn ħlief tirrispetta l-obligi tagħha. U dan f'konformità ma' trattat ta' Schengen aħna lesti nikonsidraw proposti oħra biex inkunu nistgħu nżommu ma trattat ta' Schengen ma sissa ma smajniex xejn fuq proposti oħra tajbin u waslu miet ta' eluf ta' immigranti 73.000 eh, talbu għall-azil. L-Ungerija reġistrat daw kolla illi waslu ma kellna diffikultajiet da l-axħar ġranet fejn in-nies waslu pala massa ma nistawx nikritikaw l-istati membri tal-li irrispettaw il-kriteri u regolamentazzjoni fis-seħ fl-Unjoni Ewropea aħna tal-parir illi daw kollha li għandhom dritt tal-protezzjoni internazzjonali hemm bżonn jirċevu din il-protezzjoni internazzjonali imma dawk li mhux supposti kollhom dan id-dritt jibqgħu barra mill-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you. And now for the Grazzi u issa l-MPs Anna Gomez jekk joġbok. Mela. Ippreparaw ruħkom għax hemm iżjed ġejjin jekk tmur fil-pajjiżi fejn li hemm daw il-kondizzjonijiet li huma riżultat tal-ineffiċenza tagħna stess u l-kapaċità li nikkoordinaw intom tifmu li hemm ħafna ħafna ġejjin, refuġjati u migranti. Mela l-mistoqsijiet tiegħi li sur Morkone. Smajt inti kif smajt jiena minn ċerti nies mir-reġjuni illi jem traffikanti ta' bnedmin involuti u koll festrazzjoni ta' organi ta' bnedmin ta' rifugjati traffikanti kemm fil-fatt battu u arrestajtu u tellajtu il-qorti għaliex m'hemmx iżid pubbliċità dwar dan. Lil Iazo u Frontex nixtieq insaqsi. Jekk in-nies ġejjin f'postijiet oħra fejn aħna m'għandniex il-hotspots. Kif se nassiguraw illi n-nies jiġu wkoll b'mod sigur. U allura man li traffikanti innaħulhom il-biznis tagħhom, in-negozju tagħhom. Dan hu l-uniku mod li aħna eh, inxejnu it-traffikanti billi niftħu ir-rotot. L-Istati Membri ma mhux għadin jagħtu kasta dan. U nixtieq insaqsi għaliex il-Kummissjoni Ewropea taħseb illi tafas fuq l-Istati membri biex jattivaw netwerk ta' konsulati fil-pajzi ta' konflitt u fil-pajzi viċini biex iva fil-fatt vizas jinataw biex jiffaċilitaw fil-fatt rotta legali għan nies Iġifiri mm, l nevitaw l-om daw il-vjaġġi tremendi. Ovvjament dinja relevanti das l-istati membri li jiftħu immedjatament għal rialokazzjoni li hija biċċa xogħol kbira wkoll li ta' fuq il-Kummissjoni biex tpoġġi pressjoni fuq l-Istati Membri anke fuq dal-Parlament jagħmel ix-xogħol tiegħu u nagħmluha. Grazzi kollegi bil-permess tagħkom. Għanna Sur Sajgen mill komissjoni Sinjura Sajgen li kellha għandha titla issa fil-fattek qalet fil-bidu li se tagħmel tweġiba malajr qabel u mhux taqbad titlaq u ma twiġebx għal mistoqsijiet iħaddum xi tliet erba' minuti tweġiba fil-qosor fuq ċerti punti importanti li semmat jekk jogħġbok, sinjura. Unbat nissuktaw bil-lista tal-kellima jekk tittamil tweġiba fil-qosor. Grazzi. Grazzi ħafna u grazzi tal-kommenti ta'kom u l-kwistjoni li qajjimtu ħan nitkellem fil-qosor ħafna. Minix politikanta u mhux se nikkummenta fuq pożizzjonijiet eh, politiċi tal-Stati membri huwa importanti għalija bħala uffiċjal tal-Kummissjoni Ewropea u fil-proġett ta' Ewropea u li nagħmlu kull l-almu tagħna biex nimplementaw proġett tajjeb għal politika ta' migrazzjoni li ġiet ippreżentata fl-aġenda l migrazzjoni huwa utieq il jintom ukoll fl introduzzjoni u fil-kommenti ta'kom e, u jina niġi lura l dawn għax rridu niftakru illi l-agenda fuq immigrazzjoni fuq approċ komprensiv e, tinkorpora l-elementi kollha li konna din namlu, li qed namlu, li se namlu. U nirrinforzaw dak li namlu fil-daw l erja kollha bħal per eżempju l-insalvaw il-ħajjiet, niproteġu l-frontieri, nixprunaw is-sistema dwar l-azil u anka kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u koll migrazzjoni legali. Daw l-aspetti kollha edin hemm u daw kollha naħdmu maħbihom u nissuktaw naħdmu mal-Istati Membri dwar dan. Jiena semmejt żewġ pakketti ta' implementazzjoni f'dak li għandu semma l-agenda dwar immigrazzjoni għax għadra aħna nipprovaw npoġġu l-qoddim u nimbuttaw malajr xuħut mill-affarijiet li aħna nistgħu nimplementaw u tgħinna biex aħna nelbu l-kriżi u għal din ir-raġuni li d-deċiżjoni għal riallokazzjoni jien mhux ħansaqsi iżjed x'kienem wara d-deċiżjoni tina kontenta li ktieħdet id-deċiżjoni u naħseb li huwa x-xogħol tagħna f'mument ta' kriżi marru n-implementaw id-deċiżjoni biex naġixxu fuq il-post u għal din ir-raġuni li da suġġett tal-laqgħa tal-lum il ħotspot huwa ta' importanza kbira ittieħdet id-deċiżjoni kontenta li ttieħdet id-deċiżjoni imorru fuq il-post biex nippruvaw n kemm jista' jkun malajr. Jiena tkellimt fuq il-pakket ta' implementazzjoni l għaliex tkellimt fuq ir-relazzjoni ma' pajjiżi terzi, situazzjoni fil-Balkani tal-Ponent hija kwistjoni ta' x'edin naħsbu fil-Komissjoni. Namlu l-Mutana, namlu l-Mutana fil-Balkani tal-Ponenti nimmobilizzaw il-missjoni li diġa qiegħda ssir, naraw x'inhi l-verifika, ħan diskutaw daw il-kwistjonijiet f'konferenza fuq livell loli fil-bidu ta' ottubru kif ukoll se jkollna intom tafu sew dan ħajkollna summit ta' Valletta f'Malta mal-imsieħba tagħna Afrikani biex nissuktaw bix-xogħol mal-pajjiżi ta' oriġini u ta' pajjiżi ta' tranzitu fil-qafas ta' proċessi kbar reġjonali f'Rabat u Kartum u naraw ukoll il-kawżi ta' migrazzjoni ta' kooperazzjoni ta' migrazzjoni x'jistgħu jagħmlu dal-pajjiżi. Allura qiegħda fuq il-frontijiet kollha eh, kif tal-migrazzjoni, imma aħna din niddiskutu llum dwar kif nimplementaw blaħjar mod id-deċiżjoni ta' mila possibbli għalina biex nagħmlu riallokazzjoni ta' nies kemm jista' jkun malajr meta jkollna deċiżjoni dwar in-numri. U huwa wkoll minnu il-sistema li għandna bħalissa tal-ażil ir-regolament ta' Dublin hemm ċertu għandu ċertu żbalju, problemi, irridu naw kif nimxu l qudiem imma hemm parti ta' dan il-direttivi wkoll li tafu u l-common policy dwar l-azil intom kollha konxi ta' dan u entu fl-adozzjoni ta' daw. Xuħu daħlu fis seħħ qabel is-sajf hija kwistjoni tal-implementazzjoni propja ta' kull ma semmejtu intom fuq il proċess ta', ta, ta screening, teħid ta' swab, ta' marki ta' swaba u il-proċeduri kollha li jisiru jekk persuna tikkwalifika tibqa' għaddejja jekk persuna ma tapplikax tiġi identifikata u terġa' tmur taqa' fil-proċedura tar-ritorn dan il-monitoraġġ kollu, dan il-proċessar kollu nassiguraw il drittijiet fundamentali ta' bniedem jiġu rispettati għax dan huwa dofertana u li naġġixxu wkoll b'mod kif suppost ma' persuni vulnerabbli u minorenni li jkunu mhux akkumpanjati. Jiġifieri fil-qosor ħafna. Iva mill-kwistjoni ta' appoċ finanzjarju, miżuri finanzjarji u miżuri urġent ta' emerġenza li niddiskutu mal-Italja, mal-Greċja, mal-awtoritajiet nazzjonali għal programmi nazzjonali meta nimmaġinaw li jkun hemm eh, għal azzjonijiet konkreti li qed niddiskutu mal-awtoritajiet f'ċentru ta' akkoljenza, nixprunaw il-proċeduri, nejnu fil-riton volontarju fuq il-hotspot qed jafsuni għal-ħin. Kwistjoni ta' hotspots hija ħaġa li aħna nistgħu nagħtu l-unika forma li nistgħu nagħtu bħalissa f'sitt f'mument ta' kriżi u ta' emerġenza nikkooperaw mal-Italja u ma' Greċja. Għandi ħafna kommenti oħra imma jkolli nieqfu. President, nafu li għandek ħafna kommenti bħala kummissjoni jiena li rittek titkellem u għax inti ħat titlaq u ma rridx li l-kollegi jasbu li inti tlaqt tlaqt lem minn ma tirtwieġeb għal ċerti mistoqsijiet li saru għalhekk daħħaltek jinnaf li għandek ħafna xi twieġeb imma li ħanamlu għalli jekk għandek mistoqsijiet u hemm lista twila, speċjalment fil-Kummissjoni, aħna ħanoħduhom u mbagħad tkun tista' twieġeb bil-miktub u nikkomunikaw miegħek. Grazzi ħafna tal għamid dak il-kontribut minna ħatijak u grazzi u issa naddu għal parlamentari nazzjonali u issa naddu għal eh, onorevoli membru mill-Latvija. Għan itkajn bil-Latvija, bil-Latvjan. Eżis kollegi, rajna d-deċizjoni u id-deċizjoni sajet il-bira u għet nistennew illi u nerferu għal dak li għal il-Prim Ministru li li fil-krizi kriżi tista' hija ta' teddida għar-ruħ tal-Ewropa. Aħna mhux ruħ waħda għandna fl-Ewropa, ma na 28 ruħ u kull ruħ kull waħda minn dawk l-erwieħ għandha id-drawit tagħha u allura kif naraw qed naraw l-interessi nazzjonali qed ninjorawhom il-karatteristiċi tagħhom kollet jiġu etni ġuniorat u l-kapacità il-kapacitajiet li ta' tħulijiet qed jiġu ignorat u l-bira ħrajna li hemm opinjonijiet differenti. U rridu nieħdu kont ta' dan di sa tagħti rridu nofru soluzzjoni għall kriżi li għandna bħalissa ma rix nitkellem fit-tul qed jgħid il-kellim ma nixtieq nifoka fuq il-hotspots li qed niddiskutu llum. Nixtieq niġdilkom l-attenzjoni għal fatt li għandna maħniex qegħdin niddiskutu l-possibilità li nikkonkludu f'dejjimiet bilaterali mal-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq u l-possibilità li noħolqu ċentri għal refuġjati f'dawn il-pajjiżi jien nixtieq ukoll nifoka fuq li strumenti ta' żvilupp nibqgħu nagħtu għajnuna ta' żvilupp il daw il-pajjiżi għal volja ma naraw lebda e, e, reċiproċità ma naraw lebda progress minnaħa l-oħra. Allura ma nix nirreveduhom daw daw l-istrumenti ta' żvilupp u nagħtu għajnuna għal dawk il-pajjiżi iżjed e, illi juru progress per eżempju biex ninsolvu kwistjoni ta' migrazzjoni u t-tieni kien hemm xi kliem sissa xi diskussjonijiet ma' organizzazzjonijiet bħal Maghreb League fejn huma dawn l-organizzazzjonijiet? X'inhu l-rol tagħhom? Meta jerfaw ir-responsabilità tagħhom illa daw suppost għandhom jiġu involuti fil-kriżi fil-fatt dil-kriżi qed tidher bħala waħda Ewropea U rajnija dil ħaġa f'April fil-Kumitat dwar is-Sigurtà li meta diskutejna suġġett bħal dan iċ-Ċina, r-Russja kienu qed jivvotaw kontra. Kienu qed jivvotaw kontra. U ma jieħdux parti biex insolvu dil-kriżi, għaliex ma nkellmux il-kollegi tagħna fil-pajjiżi Afrikani jew organizzazzjonijiet internazzjonali oħra. Natalie Griesbeck from the MEPs, please. Signor Grisbeck, Grazzi tal-li l-għajt dan skambju bejn il-parlamentarji nazjonali u l-MEPs ovvjament hija kriżi kbira li hija ta' sfida ewlenija eh, u għalina l-Ewropej. U allura, eh, ovvjament, li rridu naraw kif ser namlu l-aħjar minn dan il-laqa. Eh, Aħna rajna il-prezenza ta' eluf u eluf ta' persuni kol jum issa dan l-aħħar li qegħdin jippruvaw jaqsmu l-istati membri għal eh, anki minn membri minn pajjiżi mhumiex membri biex eh, biex jaslu ħafna minnhom l-Ġermanja sa ġej xitwa U eh, dan huwa suġġett speċjalment partikolari fuq il-hotspot li qed joħodna ħafna ħin. Peress li ma tantx għandi ħin, dispeċini fil-fatt il-Kommissjoni ma tantx kellha titlaq imma ħajbatulhom kif eh, għal il-President il-mistoqsijiet tagħna biex ikun qed weġibiet imma l-mistoqsijiet hija fil-qafas tal-installazzjoni twettiq tal-hotspot. Aħna kif se norganizzaw l-akkoljenza tal dawn il-tfal mhux akkompanjati? Eh, dawn ħafna minnhom huma weħedhom eh, minar ġenituri, minar ambjent eh, imma minar xi tip ta' network ta' familja ta' raba li huma jafu. Allura x'inhu ma l-proċedura f'dawn il-każijiet. Dak li huma l-akkoljenza ta' dawn it-tfal li jiġu mhux akkampanjati. Grazzi. Grazzi Naseli. Issa riċevejt 28 talba għal kelma ġifi naħseb il-lista hija sens illi nalqu l-lista ta' kellima. Kintom id-dikajtu li t titkellmu qegħdin fuq il-lista. Jekk le Memx ta' me, kon nżomu naqqa disciplina u tisimaw mill-kollegi għaliex inkella musa jkonna ċans nisimaw mill-esperti għat weġibit tal-mistoqsijiet li għamiltu għax jidu nistu sa' nofsija. Eh, Patta kament kuħat fuq l-lista Nadu l li jmiss. Sur Armenas Sedeka mill-Letwanja. Merci, Monsieur le Président. Euh, chers collègues, et pour moi, très difficile parler français. Je... Diffiċli li għalli nitkellem bil-Franċiż, ħer li Kolegos, euh, euh, labaj ġugu kat kad e me formatja sustirinkom. Jina kontent ħafna illi f'dan il-format. Aħna nistgħu diskutu dan il sujġet parlamentari nazjonali MEPs, ukoll ħanaraw li hija importanti għalina. Eba ħana ma nistawx nitqoddu neħlu fuq l-irqaqat hawnhekk. Fuq il-marki ta' swaba, fuq il-reġistri u l-affarijiet, aħna irridu nafdaw speċjalisti u l-esperti li qegħdin ħindu sibdu l-affarijiet. Ġermaniż, speċjalisti Ġermaniżi, Grigi, Italjani, ikunu minn ikunu xoħl tekniku irrid eh, jingħata l specialisti Aħna rridu nitkellmu fuq il kustjonijiet politiċi Għawnek. U jina tassew kontent li ċer ħareġ l-ideja ta' approċ olistiku dwar l-immigrazzjoni. Eh, pala problema siħa. Nittama li taqblu miegħi kollegi ximdaqiet ovvjament il-rwol tagħna jkun iktar attiv, ximdaqiet inqas attiv issa palissa u hija problema kbira ħafna li tal-migrazzjoni issa din hija sfida li kull wieħed minna kull stat membru inkluż pajjiżi, imma l-laqta tal-Ewropa eżis kollegi hija meħtieġa hawnhekk. Ejduli, min irrit jifret l-Ewropa? Min irrit jumilja l-Unjoni Ewropea? u għanna ċajt. Billi jgħid li aħna mhux qegħdin nilaqgħu mal xogħol mal-kariga li għandna, l-kompitu li għandna. Għalija bħala membru parlamentari mill-Litwanja, Ja, xaħġa li e, e, e, jiddispeċin ħafna meta naqra fil-medja u hekk li nis li pajizi bħanna ma jidux ma kas l-immigrazzjoni u ma importanix, mhux veru aħna bħala Letonja dejjem konna favur u dejjem ħanibqgħu favur il-għaqda fl-Ewropa. U soluzzjoni waħdanija għadin il-problema, aħna għarridu. Inkollu nisimaw u nissapportu dan il-gideb fuqna. Mbagħad jekk ikun hemm xi ħadd li jipprova jmur kontra l-approċċ komuni, mela dak huwa problema ta' pajjiż partikolari, ma aħna rridu naraw kif nagħmlu biex inżommu l-aqda fl-Unjoni Ewropea. Iva, skużani tal-li qed naqaslak iż-żmien ħinijiet, naf li fil-Parlamenti Nazzjonali ma taħdem xekil biċċamba eh, M'hemmx tagħmel. Naf li tixtiequ tgħidu <laughs> ħafna iktar filli qed għandkom ċans tajdu, għandna lista twila. Kristina Wimberg. Grazzi, Chair. Grazzi li prezentazzjonijiet mill-esperti, mux li minnom kollha, ma insomma aħna nistgħu naraw li l-approċċ tal-Unjoni Ewropea biex jiġħadna mis-sovranità hemm qiegħda, e kemm kemm ir-refuġġat nistgħu naċċettaw fil-verità. Nistaw aħna iħallu fidejna biex nikalkulaw kemm nistaw naċċettaw. jien naħseb l-Unjoni Ewropea tittarakomanda. komanda Lew fatti l-Unjoni Ewropea tirrakkomanda bil-fors li tiħu ċertu għamant refuġati mhijiex xi ħaġa tajba li xġin dan l-ammont dan in-numru ta' nies jizdidu ma' snin jinkonna kont qed naħseb fil-hotspots u l-160,000 li għandhom jitqasmu mal-Ewropa. Sta xi meta kota jispicċa. Rixċetajt wara l ispicċa dal-160 u l-skużani aħna issa m'għandniex iktar post l-Ewropa, erġaw pruvaw darboħra jew erġaw pruvaw ir-rotta illegali. Għax inti isek qed biex jiġu fl-Ewropa billi eh, għamil dawn il-hotspots, dawk is ta' hotspots u eh, issa ħabisaqsija, se tagħmlu meta kunu eh, ikunu lejtu il-posta 160.000. Ġoħra, inti edha mill-li meta il-regol edha meta tmur post li inti relokat leħ pajis, jgħetem mekka l-ħames snin u jihdu l il-marki ta' zwaba, l-informazzjoni tal-euro dak li tiskadi wara xi eh, ftit xhur, wara xi sentej, eh, xieġri mbagħad ħajjerġgħu joqogħdu jieħdu l-marki ta' zwaba l-informazzjoni tagħhom jerġgħu dan nies. Għax smajna perżempju f'nies li qegħdin Litwana li jixtiequ jmorru ż-żvezja imma qalu li l-om l-kota jgħamim lija, imma ovvjament xorta jgħidu jmorru l-Svezja fl-aħħar mill-aħħar kif għatam jamlu biex jitxaqalqu minn pajis għal ma naħsibx li fl-ħar l ħar taħdem l bicċa Jaħna smajna u koll illi 700.000 huwa hija ċifra ta' flus, jessu bosta tkun miljon fil-verità. Unbat għandek 160.000, skużani, eh, bħala 160.000 eh, eh, immigrant. Għan nibdew miljon, unbat nibdew f-160, unbat għan sa' miljon. U għamilna da, Signor Anna Bercher. Grazzi proset ta' din il importanti li għajt l-importanta importanti. Aħna nħossu illi il-mizuri illi għed nirreferu għalihom f'din il-kriżi għandhom jirreferu għas-sintomi u anki għal-kawżi illi ħolqu din il-kriżi ta' emerġenza. Aħna nħossu illi hu neċessarju illi ikonna bilanċ bejn is-solidarjetà u ir responsabilta u il-prinċipju ta' Parċipazzjoni volontarja trid tkun marbuta ma' solidarjetà. Meta nkunu qegħdin applikaw solidarjetà, aħna rridu nqisu s sitwazzjoni ta' dak il-pajjiż Kull stat membru hemm ċertu sitwazzjonijiet partikolari. Dunħarsu lejn il-kapaċità ta' integrazzjoni, per eżempju, tal-migranti illi huwa partikolari għal kull stat membru rridu ngarantixxu l-aħjar kondizzjonijiet tal-migranti u għalhekk aħna rridu nkunu konxi tal-fatt illi hemm situazzjonijiet speċifiċi f'kull stat membru dwar il-akkoljenza u integrazzjoni tal-migranti. Kif tafu, Romania eh, l-bira votajna kontra l-kwotas għaliex aħna lina importanti. Illi rispettaw il-prinċipju ta' parċipazzjoni volontarja huwa prinċipju importanti għall-Unjoni Ewropea u aħna irridu aħna nħossu illi il- um, mod kif ġie mqassam, kif ġew kalkulat in numri mhijiex is-soluzzjoni tajba għal dan il-kriżi. Nixtieq nifraħ lil Frontex u anki nfaħħar l-aġenziji l-oħrajn għal attivitajiet u xogħol kollu tagħhom u nixtieq insemmi wkoll il-fatt li rumanija dejjem kienet fuq quddiem meta ġiet biex kontribwixxi għal li ta' dawn l-aġenziji li huma attivi fil-qasam tal-migrazzjoni. Aħna ndejjem natur per l-esperti tagħna, tal-riżorsi kwalifikati, tat-teknoloġiji, Aħna irridu e, għodu zobajnejn għal riski ta' sikurta illi nibtu dan l-axħar, specialment meta nirreferu għal fatt li qed jidru terroristi wkoll fost il-migranti. Allura aħna irridu Namlu distinzjoni bejn organizzazzjonijiet jiġildu kontra kriminalità organizzata u terrorizmu traffikar tal-bniedem, mod partikolari fiħdan l-Istati membri stess tal-Unjoni Ewropea. Differenza ti tissir bejn il-min qed ifittex l u l-migranti. Infakkarkom illi ir-Rumanija hija de facto membru ta' Schengen aħna għanna 2700 km ta' frontieri Ewropej u issa huwa waqtu illi intom tippermettu illi illi Romanija ssir membru sieħ ta' Schengen. Għaliex din hija deċiżjoni li jiena fil-fatt kellha ssir ħafnilu biex ir-Rumanija ssir membru sieħ ta' Schengen. U fl-istess waqt irridu nikkooperaw flimkien, irridu nkunu ħafna iktar involuti, fl-attivitajiet tagħna ma' aġenziji oħrajn ukoll li qegħdin jaħdmu fuq din problema speċjalment nusma' maquda. Grazzi. Grazzi, per se kellem fuq Schengen nusma' maquda naħseb li eh, l-rista tal-Rumanija kollha il-Rumanija eh, eh, kollha ġridu jridu jitkellmu. Imma mm, kifet skużani tal-li tajtilkom tajtlek naqra kemm Patricia Toja. Malar malar President, ningrazzja l-intervenuti koll għal dawn l-ewwel panel għal affarijiet interessanti ferm. Il-punti li jiena xtaqt inqajjem jien huwa dak tal-tfal kif qalu wkoll għal ħatti ieħor. Rridu nagħmlu iktar, ir-riżoluzzjoni tagħna li votajna fil-Parlament aħna konna ressaqna punt speċifi fuq dan il-punt konna tkellimna fuq il-pjantazzjoni u x'nafjien iżda mhux biżejjed aħna rridu li nifokaw iktar preċiż għaliex nafu illi dawn il-minorenni tfal huma eh, sfruttati doppju, id-doppju. Allura din hija xi ħaġa li nirresaq mhux biss qudiem il-Kummissjoni imma anki qudiem l-Aġenziji kollha ma mistoqsija ta' veru li xtieq nagħmel naf li m'hemmx possibilità ta' tweġiba kienet għal kollegi tal-Parlamenti Nazzjonali xi wħud mill-kollegi mir-Repubblika Ċeka u rappreżentanti oħrajn li jiena smajthom jitkellmu biex ngħidilkom sempliċiment dan insomma mistoqsija tiegħi din. Jejna ni inkort qed jgħid aħna rridu nagħmlu blok imma l-kollega tiegħi jiena qegħdin nistaqsihom kif. Qegħdu naħsbu fuq il-konsekwenzi qegħdin ngħidu għandna qegħdin qegħdin ħaq naraw in-nies qegħdin imutu nittu u dimajnina jek dawn huma l-valuri Ewropej mela jiena qed ngħix f'Ewropa differenti. It-tieni ħaġa li nixtieq nagħmel qed nitkellmu dwar solidarjetà qed nitkellmu dwar il-ħtieġa illi ma murux kontra l-valuri u l-affol tal-Ewropa. Imma aħna smajna ħafna drabi illi hemm ċertu valuri suppost qegħdin fil-Kostituzzjoni li ma sis ta' kull laqa li hemm eh, bejn istejjer storja differenti u kultura differenti tal-Unjoni Ewropea aħna qegħdin nitraduxuhom għaliex nitraduhom għaliex dawn aħna eh, qegħdin nitfgħu dubju fuq dawn il-valuri aħna stess minħabba l-azzjonijiet tagħna. U dan jadam il-mistoqsija li namel il-kollegi tiegħi forsi waqt il-pawza tal ikkan nkunu nistgħu nitkellmu wiċċ imwiċċ biex ikunna ċertu tweġibit. Grazzi. Thank you. And for the national parliaments, Ms. Annette Groth. Um, uh, Sur Annette Groth, Parlament Nazzjonali. Iva, grazzi, ser Kando Germani. Eh, Bicċa kbira minn refugjati nistaw nsibu għam f'pajizi faqra pal libanu per esempio, għandek emmek refugjat għal kull tlet eh, eh, ċittadini tal-Libanu għalina hija fil-pajsija għandek rifuġat wieħed għal kotlet mid-Ġermaniż. Jiena kont fil-tramuntana tal-Greċja mal-Fajrom biex intikom idea. Jiena smajt eh, stejjer tal-waħx hemmhekk, stejjer ta' mafja, ta' aqdiet, ta' mm, eh, qegħdin jorganizzaw il-passaġġi permezz tal-Green Border Mm, permezz ta' punti ta' dħul li mhumiex legali fej kellhom jieħdu rotot illegali u kellhom jgħodu għal stupru u abbuż ieħor. Itub tafu fuq għadi hemm bida għaqda internazzjonali preżenti hemmhekk Medsan San Fronte biss kienu hemm l-unika nġew li kien hemm. Abbażi volontarja. Ġifiri, eluf ta' refugjati qegħdin jiserħu fuq għajnuna mill-Griki li qegħdin jgħinu għabbazi umanitarja jiena rajt xi ħaġa simili fis-Serbja u fin-Maċedonja. Dawn huma ċittadini Ewropej, eh, ċittadini Ewropej illi qegħdin jgħinu ir refugjati Ma rajt ebda għaqda internazjonali emmet e, Ewropeja, jiena l-iktar li rajt e, e, fis-sazzjon tal-Ungerija tal-Ferroviji, jiena qatt qatt ma rajt xejn hekk Jiena fil-passata ħdemt mal UNHCR, ġifir nafxinu ma l tar ta' rifugjati, ma dak li jiena rajt dak istazzjon ta' ferroferri fl-Ungerija, għaz ma rajt bħala fħajti, nisa tfal, trabi, ebda għaqda internazjonali kienu prezenti jemmek, xi kien qed jiġri. NGO zaħir ħafna, Angeris kien qed itihom ikel u ilma biss, Kien hemm eh, student mill fakulta ta' Mediċina eh, li kien qed provajjen kemm jista' jkun. Jien kont l-unika politikanta preżenti. Kien hemm iluf ta' ġurnalisti eh, li kienu għazbis setaw jemnu għajnejom, għazbis setaw jemnu kienu daw affarijiet li daw kien għetiseħu fil-qalba tal-Europa u ma u jkunu jafu fejn kienu il- dawk li eh, suppost id-doqu il-trumpetta tal-għaqdi ta' drittijiet fundamentali. Per eżempju, il-Konvenzjoni ta' Ġenevra li kienet qed tiġi miksura mod flagranti. Grazzi, skużani tal-li eh, kellni u koll naqtalek kliemek. Eh, Is-sor Salvatore Pabriesi, MEP. Grazzi. Jiena smajt sodisfazzjon qawwi dak li ġi deċis il-bira ġifiri referenza għal ripartizzjoni tal-120,000 rifuġat nistajna namen nektar ovvjament da l-importanti li għamilna pass wieħed il ma naħseb li l-Ewropa fl-aħħar mill-aħħar fetħet għajnija fuq dil-kwistjoni tal-akkoljenza zda. żda Kif edna f'liba ġidu namlu ħafna aktar fuq il-kwistjoni tar ritorn għal dawk illi mhuwiex eh, refuġati jew inkella ma jaqax taħt il-kriterji l azil imma eh, sempliċement immigrant ekonomiku. U inaċċettabbli huwa biss 40% ta' dawk li huma keċċija ġew jew irritornati fil-fatt fil-verità ġew eh, ntbatu lura fiżikament u tellu l-wol propri tkun protagonista u mhux biss taħdem permezz ta' temid bilaterali f'dak li huma il-ritorn mal-pajjiż involuti. Allura l-Aġenzija x'inhu rwol li għamiltu fuq il-kwistjoni tar-ritorn, x'inhu rwol li jista' tagħmlu fil-ġejjieni fuq l lista tal-pajjiżi bla perikolu, ma naħsibx li din hija soluzzjoni imma irridu nsaħħu nħaffu il-pass. Ah, ma jisir mux aċċettabli illi l-Italja tit seba eh, xur biex inti taddi dan il-proċedura kolom ma t-tizzit semtej maħħom biex inti tamel il-rekors u d-dim il-qorti u xnafjen u proċeduri ordinarji. L-ura fil vedita xqet jamel il-gvern tal-jana unnek biex innaqqas mod konsiderevoli il-żmin, perżu ta' żmien ta' stannija għal dawn il-personi li qegħdin jitolbu għall-azil u għall-ħarsin internazzjonali. Grazzi mill-Parlament Nazzjonali mill-Polonja is-Sur Alexander Poggi. Skużoni ta' pronunċa tiegħi. President. Grazzi tal-il-qajdi din il-konferenza. Jina nfaħrek minn qabel għaliex eh, li inti torganizza konferenza b'mod daqshekk bizmin daqseg dramatiku, prosi da sew. Imma bħal ħafna qalu kompatrioti tiegħi eh, li wkoll ma intasat il-suġġett eh, u qed jarawna naħseb ukoll nixtieq nesprimi ruħi bil-Pollak. Sinjur, nix infakkar il-kulħat li eh, aħna illi fil-seklu 21 konna aċċettajna mittel rifuġat mit ċeċnija ħat asħat għatmenna fuq għadin. Allura jina rrit nuru li aħna niparteċifaw solidarjeta meta jkun hemm kasta rifuġati veri li jiġu. Qabel ma tkellimna fuq il-kwota u wkoll diġà xi rifuġati mis-Sirja. U daw ma ġewx il-lokati mill-kampijiet mil ta', ta detenzjoni u tal-fuġġati, dawn mar għedin jiexu ġodda djar tan nis. Anki il-knisja kienet għati ħossibom. U daw kolla osfru. Iġifiri, biex nitkemmu fuq termini reali, fuq li kullħat jiġi għawnek li daw kolla rifugġati, mux ċessarjament u għal-kas. Mux dejjem ġeġarment ikun il-kas. mux etnejt illi dak illi qed jgħidu l-panelist tagħna fuq tal-sforzi ta' koordinament mixin fi triq tajba iva mela. Sew, imma aħna il-kol eh, qed nirreġixxu xi tet passi lu blura eh, fejn kienu l-hotspot meta ir-rifuġjati kienu daħlin bl-Ungerija bil-massa sħiħa ta' nies jiena sissa ma smajt xej fuq kif nistgħu fil-fatt insolvu l-problema insolvu l-lajn tal-problema. Kien hemm min attakka l-Ungerija fil-verità, imma fil-verità l-Ungerija responsabbli għal politika fuq żmien twil tal-Belġu, Franza u l-Olanda li aċċettaw xi miljuni ta' persuni iżlamiċi U ovvjament dinja il-mod kif sawru l-politika tagħhom dawn il-pajjiżi, imma mhux il-pajjiżi kollha e, e, għandhom l-istess ambizzjoni u viżjoni għal pajjiżu. Min diġà huwa e, <coughs> torrib l-ideja li jkollu musulmani jgħix fosthom, imma pereżempju fil-każ tat-Turkija. Naħseb ħadd ma jiddubita illi huma t torok illi illi għanqlu din dan l-influss ta', ta fuġati ġejjin fl-Ewropa. Grazie. Ħafna. Issa issur Udo Vojt. Grazie ħafna, President. Inti għat fil-bidu ta' dan il-debattitu? Jekk għandix sistema tal-asili t funzjona U smajna dak li smajna dan din is-sistema miex qed topera so. M'għandniex arranġament tajjeb tal-kwoti u l-laqas qegħdin pożizzjoni defendu il-frontier esterni tagħna u lanqas nimplementaw il-politika tar-ritorn. M'għandniex sistema uniformi u 30% biss huma ritornati lejn pajjiżhom is-sistema tal-asil mhix qed taħdem kif suppost Sma nassu sur Mar Markona jgħid illi Dublin mit. U jixtieq jgħin lil kulħat U ovvjament kien hemm ħafna ċabċib mħabba dawn istqarriet populisti jiena ma smajtx dan l-appross għal Frontex, għal Europol, għal ungerija l-edin fl-avangwardja. E, Kulħadd isu qed ċanfarum, imma fir-realtà l-Ungerija kienet qed tagħmel biss dak li direttivi Ewropej u l-arranġament ta' Dublin ta' Dublin jesiġi. U issa tiġi ċanfrata l-Ungerija. Naseb dak li kienet qalet is snura Mezzola u għatajab għanna bżon ħsieb strateġiku reali x'nistgħu namlu biex fil-futur dawn il-flussi tal-migrazzjoni jitbaxxew, jitnaqsu X'nistgħu nagħmlu f'dawk il-pajjiżi biex nippermettu lin-nies li jkollhom it-tama li jmorru lura lejn djarhom u jerġgħu jibnu l-ħajja tagħhom minflok li konna fluss ta' migrazzjoni eh, lejn Ewropa li tiġi minħabba din proposti issa mill-Parlamenti Nazzjonali is sinjura Santimero mill-Italja. Thank you for Grazie ħafna President, jina se nitkellem bit-Taljan. Nixtieq nirringrazzjak ħafna tal organizzajt din il-laqa li għanda viżjoni ġenerali fuq il-fenomenu tal-immigrazzjoni. Jiena nixtieq nisħaq ċifra illi ma konsidrajniex dan il-fenomenu tal-migrazzjoni u najdu migrazzjoni ekonomika u migrazzjoni minħabba minnet jaħrab mill-gwerra jew huwa refuġat u għandu bżonn l-azil Dan mhuwiex wiex eh, fenomenu nistan wafquħ imma se jbiddel ħafna in-natura tal-Ewropa tagħna. U dan huwa fenomenu li huwa wieħed tal-Apokalissi fejn għandna bżonn li jkollna viżjoni u strumenti kif ukoll tweċibiet tajbin l-ewwel nett immedjati biex inkunu nistgħu nilqgħu l-emerġenza u mbagħad fit-tul għax dan huwa fenomenu li ma nistawx nafuħ, imma nistaw innigvernaw nġestuħ mill-istati individwali tal-Unjoni Ewropea walet politika komuni tal-immigrazzjoni e tal-akkoljenza. U naħseb min kellem qabli diġa tkellem fuq sensila ta' mistoqsijiet illi jina xtaqt Inressa speċjalment fuq it-tfal taħt mux mhux akkompanjati li għalija ta' importanza kbira kif ukoll u l-iktar minħabba aspetti ieħor dak li għandu x'jaqsam mal-iskadenzi biex nagħtu tweġibiet attwalment għal fenomenu tant kbir bħal dak tal-migrazzjoni tfisser li nagħtu tweġibiet skont l-iskadenzi fuq l-identifikazzjoni kif ukoll l-iktar il-proċeduri tal-azil, mod partikolari għal dawk li huma l-proċeduri ta' l-azil, naħseb illi għanna bżon identifikaw dawk illi jisfruttaw eh, il-persuni meta jaslu l-Italja u anki traffikanti stess. Jiena ovvjament netkellem f'smatura bil-kelma ta' sfruttament dawk il-persuni ġifiri li jiġu fit territorju tagħna wara illi ma ġewx aċċettati mbagħad jagħtu proċeduri tal-rikors anki da fisem l-immigranti. Mbagħad nixtieq ukoll nisħaq bħala membru tal-Kumitat Ugwaljanza u Non-Diskriminazzjoni tal-Konsil tal-Ewropa fejn ilna niddiskutu fl-aħħar laqgħa li kellna f'Pariġi fuq dan is-suġġett kif mhijiex ħaġa faqta li noħolqu distinzjoni bejn immigranti tal-ewwel u t-tieni kategorija Aħna ma rridux dawn il-listi ta' pajjiżi li huma siguri u dawk le għax nemmen illi din hija għamla ta' diskriminazzjoni nala bil-insaqsi li huma l-istrumenti ta' kooperazzjoni u ta' svilupp fil-pajjiżi ta' oriġni fejn l-Unjoni Ewropea hemm bżonn eh, topera. Grazzi. Grazzi ħafna. Wissa l-membri is-Sur Halahaw. Grazzi ħafna, President. Lista Komuni Ewropea ta' listi siguri pass f'direzzjoni tagħha mhux biżejjed. Nieħdu eżempju bħal każijiet tal-Iraq u Somalja illi huma pajjiżi sostanzjali ta' pajjiżi ta' oriġina minnu minn fejn iġijien. Ir-rata ta' rikonoxximent għad dawk li jfittxu l-azil minn dawn il-pajjiżi hija differenti ħafna skont l-istat membru Umbat ċerti stati membri għandhom f'temi ta' ripatrizzazzjoni ma' dawn il-pajjiżi oħrajn m'għandhomx. Dawn huma raġunijiet għaliex tant migranti jivvjaġġaw permezz ta' eh, pajjiżi ta' li huma siguri fl-Ewropa mingħajr ma joffru talba ta' azil. Din ukoll problema għal mekkaniżmu ta' rilokazzjoni. Jekk ikonna xi ħadd li fittex l-azil mill-Irak jew mis-Somalja fil-Greċja jew fl-Italja, fil greċja jew fl italja meta namlu rilokazzjoni ta' din il-persuna lejn stat membru ieħor se jiġi konsidrat illi l-opportunità tagħhom li jkun rikonoxxut jew rifjutat jew ritornat jiddependi ħafna minn fejn se jiġu relokati u liema stati membru se jipproċessa l-applikazzjoni tagħhom. Il- Mistoqsija hija din nistgħu nagħmlu rokazzjoni ta' persuni fil-Unjoni Ewropea mingħajr l-ewwel konna kriterji uniformi, standards u interpretazzjoni komuni. Grazzi ħafna President. Um, Grazzi lilek u issa mill-Parlamenti Nazzjonal mill-Montenegro Liljana Ceskovic. Ikjoġbok. Grazzi ħafna, President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 Jina kelli xi mistoqsijiet għax din il-proċedura anki i anki jekk waħda tajba se jkollha se jkun diffiċli ħafna l-ewwel fuq rilokazzjoni. Meta aħna naraw kull jum il hemm tant pajjiż, tant persuni li jixtiequ jaraw permezz il-baħar imma permezz tal-art imma jmorru f'pajjiżi partikolari bħal Ġermanja u l-Iżvezja, jiena nsaqsi min se jmur jgħidilhom dawn il-persuni illi forsi se jintbatu fil-Polonja jew fl-Italja jew fil-Portugal, min se jiddeċidi u jekk daw persuni ma jridux se jiġri għax naħseb illi ġi programmat dan ukoll. Issa identifikazzjoni meta dawn il-persuni jaslu hawnhekk ma nistax nifhem għaliex hemm tant diffikultajiet biex nidentifikawhom Eh, ħafna persuni ma jidux ikun identifikati ma xaħat li ma jridx ikun identifikat għandu xi ħaġa x'jaħbi għax ma nafx għaliex ma nafx għaliex persuna li taħra il-gwerra ma tridx tkun identifikata u tagħti l-marki ta' swaba tagħha għalek ma jaslu dawn il-persuni dawn il-persuni ma jistux iġi jo ma jidux jiġi identifikati hemm xi proċedura speċifika jew nagħmlu metti li m'hemmx problema u nħallu li kulħadd jidħol fl-Ewropa persuni laqas biex nafu minn huma Iġa t-tilet mistoqsija. F'dawk il-persuni li mhumiex rifugġati, li mi li mumma l-proċeduri għaxina smajt imma eh, naħseb li jema naram ċajpra l-ħagġa. Lima proċedura se jiġi implementati mill-aġenziji tagħna fl-Ewropa fuq ir-ritorn ta' persuni li mhumiex rifugġati. Għax naħseb li huwa importanti ħafna imma sissa ma fimx so li huma dawn il-proċeduri namel riflessjoni tal-aħħar qabel ma nagħlaq. Naħseb l-immigrazzjoni ta' dan it-tip li din naraw huma affarijiet illi sfortunatament mhux suppost jiġru ovvjament. Imma jekk mhux suppost eh, jiġri hekk, aħna suppost immorru nsolfu l-affarijiet ġifir fil-eruq stess tal-problema ma jistawx ikomplu għaddijin daw l-affarijiet u għalek bżonn insibu nafu Eh, xeċet jiġri u dawn il-pajjiżi u jekk per esempio hemm il-gwerra f'pajjiż ma ma naħsbu u nitkellmu fuq il-fatt li mmorru nsolfu l-affarijiet fl-eruq ta' situazzjoni. Nibsa ħafna u ma nasibx xi ħaġa ġusta. Grazzi ħafna. Se niġu lura għal kollega tal-Montenegro derwaqt. U wissa il-kelima weta qabel il-Janis Atkinson, jogħġbok. Sorry. Thank you. Grazie ħafna, President. Jina kont f'kale mux derba kont u ukoll ġimatejn ilu mal-BBC u kien hemm l-industrija tal-dilem li kienet hemmhekk u huma ammettew fuq it-televiżjoni li f'Kent li nan rappresenta li jħeġġu l-migranti li ma jkunux migranti ekonomiċi jina kont hemmhekk u tkellmet magħhom huma migranti ekonomiċi qed jgħidulhom biex ifittxu l-ażil qed jipprovdu l-istrumenti u l-lingwaġġ biex hekk huma jkunu jistgħu jgħidu hekk u ħafna mill-immigranti huma nis kriminali nixtieq inkun naf. Għaliex mhux qed ikunu arrestati maħniex implementat maħniex qed napplementaw il-Konvenzjoni ta' Dublin għax huma qed jiksru kull tip ta' dħul permezz ta' tunnel, tal-fences u huma qed jidħlu mod illegali fuq il-trakkijiet u d-drittijiet tal-bniedem għal xufira ta' trakkijiet tiegħi f'Kent għaliex mhux qed jiġu mħarsa drittijiet tagħhom għaliex maħniex qed narrestaw u niddeportaw daw in-nies. Dan waslu messaġġ b'saħħtu tiġu hawnhekk. Aħna mhux ngħidilkom merħba jekk mhumiex mintkomx immigranti ekonomiċi tistgħu tapplikaw b'mod ieħor u aħna id itbaxxew il-livell tal-kunċett tal-ażil. Pajjiżi kellu rekord gbur ħafna li ċeba ħafna nies matul is-snin imma din il-kriżi ta' migrazzjoni qed timmina wkoll il-kunċett tal-ażil. Grazzi ħafna. Qed verifika nik nistgħu nistgħux ikollna l-aħħar kelliem mill-Montenegro, ma nafx jekk għandniex l-interpretazzjoni adattata. Jekk le, Kroatix. She speak in Croatian. Tista' titkellem forsi bil-Kroat? Tista? Iva, għanna l-interpretazzjoni mill-Kroat jekk joġbok jekk tista' titkellem bil-Kroat. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nirringrazzja għall-istedina nipparteċipa hawnhekk u jina Għawnek eh, nishtiq nġib it-tislijiet mill-Parlament tal-Montenegro, tal-Komitat fuq l-Irtit tal-Jena Viċi-President il-Montenegro, mhuwiex espost tal-flussi ta' migrazzjoni attwalment dan huwa vantaġġ għax għanna mekanizmu ta' twissija bikrija jekk ikunem eh, tinfirex dan il-fenomenu. Ir-rotta ta' migrazzjoni tinkludi il-Maċedonja u s-Serbja imma jekk ikunem bidla ir-rotta u kol tista' tiġi lejn l-Albanija għal għal din raġuni il-Montenegro qed tlesti ruħa għal eh, tħul ta' dawn l-immigranti fuq territorju tagħha lek din hawnhekk fuq il-flaxar forum fuq il-migrazzjoni li kien hemm Skopje il-Montenegro sar pajjiż li tmexxi din l-organizzazzjoni wara l-Maċedonja u dawn l-aħħar 20 sena kellna f'pajjiżna ħafna rifuġati u din kienet il-konsekwenza tal-gwerra eh, f'dik li kienet il-Jugoslavja u fil-disajnjat fil aħna tajna kolens l-40.000 rifuġat u nis li kellhom iħallu djarhom. U għalhekk fil-promozzjoni tal-bniedem il-Montenegro qed jagħmel passi ta' U dan qed naraw ukoll fir-riżoluzzjoni għaddejna fil-Montenegro aħna ta'wanna il il perjodu rappresentazzjoni ta' talba ta' tħul għal persuni li kellhom iħallu djarhom u ir-rifuġatu dan juri l-indikazzjoni tal-gvern tagħna biex jagħmel tajjeb għal bżonniet ta' dawn in-nies. Fl-2006 adottajna liġi u wara l-adozzjoni ta' din liġi fuq l-azil kenna il-Kumitat fuq l-azil illi jilqa it-talbiet tal-azil il-proċessar il proċessar u joħroġ id-dokumenti ta' identità, dokumenti tal-vjaġġar ukoll għal persuni illi jagħmlu din it-talba. Jagħti wkoll tarif fuq il-pajjiżi ta' oriġni u jiddeċidi fuq jatix il-ħarsin il dawn il-persuni. Meta jkun hemm rikors, hemm komitat tal-istat illi isolvi dawn it-talbiet il-Montenegro jaħseb li hemm bżonn inkomplu intejbu il-pożizzjoni ta' persuni li kollhom iħall ikollhom iħallu djarhom u refuġati fuq it-territorju tagħna. Grazzi ħafna u jiddispeċini ħafna tal-interruzzjoni. Grazzi tal-kontribut tijak. Esis kollegi nishtiq nirringazza i deputati nazzjonali tad disciplina Euro li zammu mal-ħin allokat lilhom naf li kien diffiċli fuq suġġett bħal dan imma grazzi ħafna stajna nisimgħu lil kulħadd u grazzi ħafna l kollegi tiegħi tal-Parlament Ewropew li zammu fil-qosor tassew napprezz issa għandna l-opportunità għanna xaħat illi għetiġi minn flok l-Kummissjoni xamejn ħili u għanna panels ħieħ biex nkunu nistaw nirrispondu għal dawn il-mistoqsijiet u semmur dritt dritt għal panelisti u najt illi nallokawkom tlet minuti naf mux bizzejiet għax uħut mill-punti li ġew imresqa imma sfortunatament għanna u koll il tagħna ta' wara l-offsinar il-qatana u dan huwa l-ħin allokat l-inna se nibdew mela, minn flok Marta Saigen fissem il-Komissjoni Ewropea u biex inkunu speċifiċi fuq il-mistoqsijiet lejn il-Komissjoni għanna Charmaine Healy. U għalek jek joġbok identifika dawn il-punti. Jekk il-kollegi ħasbu illi forsi kien hemm xi punt lejn il-Komissjoni ma kienx hemm risposta għajdunna xamejna dilek il-kelma. Grazzi ħafna. Se nibda mistoqsija tal fuq il-hotspots fuq fejn ikunem hotspot u kif dan jiġi determinat u jekk ix miżura reattiva. Il-hotspot huwa kunċett operazzjonali u għalhekk jiddependi fuq talba mill-Istat membru u lek aħna najnu fejn l-Istat membru jitlob lajnuna tagħna kif intqal mod speċifiku fuq l-Ungerija huwa minnu qed ngħinu lil Greċ u l-Italja attwalment il- Komissjoni proponiet li l-Ungerija jekk tixtieq xi kollha hotspots fuq il-frontiera ta' esterna, l-Ungerija qed tirrefletti u wieħed determina jekk trid jew le jekk kif id-direttur spjega din hija miżura eh, ta' emerġenza iva hija reattiva biex inkunu nistgħu nittrattaw kriżi partikolari ma jeskludix illi aħna naħdmu fuq miżuri fit-tul skont l-aġenda li ressaqna f'Mejju. Kien hemm mistoqsijiet imbagħad fuq jekk nistgħu x'ikonna mekanizmu ta' relokazzjoni ma jkollix l-istess kriterji in-nuqqas ta' sistema komuni tal-azilu jekk dan u xed jimina il-politika tar-ritorn. Kif ġi spjegat, ħafna mill-leġislazzjoni tagħna fuq l-azil daħal fis-seħħ issa reċentement dan huwa eżerċizzju għaddej fuq l-implementazzjoni di wiex eżerċizzju eh, għasir għat ma mal istati membri, kopi naħtmu ma mal istati membri biex nizguraw illi jkun hemm armonizzazzjoni fil-sistema ta' eh, Ewropew tal-azil mill-ġdid fuq il-nuqqas tar-ritorni minna xew le Eh, l-azil, jina xaħġa li għadin narawa mill-qrib ħafna u għalek ġejna eh, pjantazzjoni fuq il-ritorn u program ta' ritorn biex nsaħħu dan l-aspet għax ma nixtiqux illi dawk li huma persuni ġenwini li tassow għandhom bżonn il-ħarsin ibatu mill-fatt illi il ritorn mhuwiex qed jiġi indirizzat kif suppost. Mistoqsija oħra kienet fuq min se jgħid lin-nies illi irdu morru x'imkien fejn ma jixtiequx imorru. Iva, fil-fatt dinja mistoqsija illet qed nikkonsidraw imma forsi għanna bżon il-restu mistoqsija mod differenti la derba il-persuni ikollhom possibilità ta' relokazzjoni mistoqsija trid tkun mhux fejn tixtuqu tmorru imma niproponu post fejn hu possibbli li wieħed imur u naraw ma' din il-persuna x'inhu fattibbli f'dak il-pajjiż ta' f'dak l-istat membru għal dak l-individwu partikolari. Din hija xi ħaġa li tiġi diskussa wkoll nhar it-tnejn fil-workshop li kenna u għasuġetta tħassib imma din hija xi ħaġa illi hemm bżonn inkunu ċari fuq li m'hemmx għażla għal min ifittex l azil fuq fejn ikunu jixtiequ jmorru. I think... Jina naħseb indirizzajt eh, il-mistoqsijiet ġenerali tawna forsi kollegi kunu rridu jerġgħu juruni jekk hemm xi ħaġa oħra trid li għandek forsi twieġeb. Issa għandna il-Mario Marcone kjoġbok. Iva, grazzi President, mela, jina xtant verament nirringrazzja minn qalbi il-parlamentari kollha prezenti li offrew li dil opportunità verament speċjali biex nisma il-pożizzjonijiet u l-opinjonijiet u l-problemi tal-affarijiet forsi li fuqhom ma kienx ma kienux konvinċenti jew ċari. Issa dwar il-mistoqsijiet kienem dinja sħiħa ta' domandi imma Sada Tant jina xtaqt tanka unnek bil-sinċerità assoluta xtaqt indur fuq il-parlamentari tal-Ungerija dawk fir ta' Repubblika Ċeka anka Ġermanis u Pollak għax kelli l-ideali b'xi mod forsi kont polemikus dwar il-politika ta' daw il-pajizi nejdilhom manka hawnhekk verament b'mod ċar jiena fun funzjonarju tal-istat u qatt għajn se permetti li naqa' għal polemiki jiena nfakkar biss li l-President ta' Repubblika tiegħi Sergio Mattarella f'ħafna okkażjoni pubbliċi qal li d-batija ma twaqqafiex bil bil-barbed wire. Mela, u xinu jina nemmen, jina nemmen fl-azliet il-Komissjoni għamnet u li għahna ħdimna fuqom edin naħdmu fuq e, triq illi għedin id deċidajna fuqa il-hotspots illi huma mezzi ta' xol flimkien Frontex, li ESO, li Eurojust, Aġenzi Ewropej oħra, nista nikkonferma li dan diġà qed jiseħ u qed iseħħ b'sodisfazzjon ta' kulħadd. Li tista' tisma' faċli tisma' li l-aġenziji jitkellmu dan ġie milquh b'ħafna disponibilità kordjalità minn kulħadd anka dawk mhux dawk Ewropej biss, Azjatiċi, awtoritajiet tal-Amerika ta' fuq tar-trasparenza sħiħa l-attività minn tagħna. President, mbagħad hemm ċerti situazzjonijiet speċifiċi bħal per eżempju il-minorenni mhux akkumpanjani. Iva l-Italja huwa wieħed żgur minn daw il-pajjiżi li huma kif naqbad ngħid qed jgħid il-kelliem. Edin Eh, fil-mira ta' dawn l-nirċievu orenni mhux akkumpanjati mill-Eġittu u minn pajjiżi oħra. Mumiex b'mod ġenerali tfal, imma ikun hemm persuni ta' età sa' 8 10 snin normalment ikunu persuni diġa formati 13, 14 u 17 il-sena. Imma l-Italja għażlet illi ma tibbaċ lura lil ħadd minn dawn il-minorenni akkompanjati għax dawn huma persuni li tqishom vulnerabbli. Naf illi pajjiżi oħra jagħmlu għażliet oħra imma aħna għandna din l-opinjoni aħna bnejna u għedin nibnu sistema ta' akkoljenza ta' daw il-minorenni tal-ewwel akkoljenza u t-tieni akkoljenza naraw l-aħjar best practice qed jgħat il-kellim permezz ta' sistema spral u permezz ta' reġuni nil qawom Żgur li fl-2014 is-sena l-oħra kien hemm moment ta' diffikultà kbira bil-wasla ta' numri kbar, numri għoljin ħafna ta' minn daw il-minorenni u kien diffiċli biex aħna niġġestixxu dis-sitwazzjoni il-kwistjoni tal-identifikazzjoni u ċar l-identifikazzjoni ma tistax tirrifjuta identifikazzjoni fi żmien passat kien hemm l-użu proporzjonat tal-forza għal ċerti persuna li intwerew illi kienu għedin jaħarbu mill-gwerra. skont id-deċiżjonijiet tal-Kommissjoni naturalment l-identifikazzjoni diġà ilha xi ftit issir mingħajr distinzjoni. U nagħmluha għabla distinzjoni. Mbagħad għandek il-parti l-oħra ta' dan il-bilanċ li tista' tagħti l-opportunità biex tikkonvinċi fuq l-opportunità illi inti tħalli lilek innifsek tiġi identifikat Allura tevita din il-problema, il, il il-diffikultà li jkollok u daw il-persuni jkunu nikonvinċu n-nis biex kunu konvinti li għandhom identifikaw ruħom. U kienem fil-fat diversi nisa mill-Eritrea illi ħallew li nom infusom jiġu identifikati minn diffikultajiet kbar. Ir-ritorn lura, ir-rimpatriji Il-Ministru Alfano l-bieraħ tkellem fil-Kunsill tal-Ministri tal-Intern fil-waqt il-Kunsill Straordinarju għal-Ministri tal-Intern. Il-Ministru Alfano qal permettu li nirrepeti l-klim tal-Ministru tiegħu jiena funzjonarju allura ma, ma dawk li mwit kollha li saru rib Lampedusa aħna sejjaħna u kien inutli bħala Italja għażla eh, kondiviża li tkun iktar skonsolidali tal-Ewropa lejn eh, politika eh, komuni dwar l-immigrazzjoni. Umbat bdew iżdiedu għall-armament l-imwiet ma' 700, 800, maxtut tal-Libja u aħna kien hemm ukoll imwiet fuq it-triq għal Vjenna. Umbat kellu kellu jkun hemm bżonn ta' dak ir-ritratt l-istampa ta' dak it-tifel żgħir li kien mejjed fuq ix-xatt. Imma aħna nafu wkoll bit-tfal illi illi erqu eżatt kif tħalli l-Libja. Allura anka għarritorni ritorni aħna ma rridux illi jisna edin evitaw il-problema. Fl-axar laqa unkun spiċċajt 8 ottubru hemm laqa oħra tal-GHA, tal-Ministru tal-GHA fil ħan niddiskutu r-rimpatriji. Nittama jena zgur li ħaj illi ma nistawx indum li ma ndumux xi sentejn oħra li ma jkunx hemm din nuqqas taftajim dwar ir relocation u rimpatrio u li allura ġiel tfalli dan l-ewwel pasta ta' sekk importanti fil-politika komuni dwar eh, l-immigrazzjoni. Grazzi. Thank you for... Grazzi ħafna. Ussa Jean-Pierre, kjoġba, grazzi ħafna l-darbohra. Grazzi l-onervoli membri ta' tal-iskambju daqshekk eh, kostruttiv fil-qasar ħan nitkellem fuq għax kien hemm diversi mistoqsijiet fuq rilokazzjoni u dwar dan kif jista' jaħdem fil-prattika nista' nagħmel xi kommenti. Peress li aħna konna involuti fl-evalwazzjoni ta' l-ewwel proġetti pilota dwar il-lokazzjoni fl-Unjoni Ewropea li kien il-proġett Rima konna involuti f'dan l-eżerċizzju. U jina naħseb li ikun importanti li aħna jkollna dak li ngħidulu eżerċizzju ta' matchmaking għas suċċess tal-proġett, dak li nsi, dak li sibna kien il-dispożizzjoni ta' informazzjoni u integrazzjoni li huma importanti għas suċċess ta' proġetti bħal dawn. Mhux hekk biss, huwa ovvju il-eżerċizzju kollu kemm rridu nkunu nimxu malajr, ma nistawx nipretendu li xaħat ħajqot jistennijena sakemm l-eżerċizzju jiġi komplut u din ukoll nemnu il hija importanti għas suċċess ta' dal-proġett. Kien hemm ukoll xi ħadd li semma fuq migranti ekonomiċi, speċjalment mill-MP Atkinson, naħseb jien, Iva din kienet ukoll waħda mir-raġunijiet għaliex bħala ċentru ta' esperjenza fuq l-azil aħna konna involuti f'dan il-proġett ta' pajjiżi siguri da ma jfissirx illi rrid niċċaraħ dan li kulħadd jista' jiġi trattat hekk imma kull applikazzjoni tiġi trattata fuq il-merti ta' speċifiċi tagħha. Imma huwa fatt u fattur li jekk inħarsu il-Balkani tal-Punent li huwa reġjun li aħna dinħarsu leh bħalissa li huwa it-tieni l-ikbar għat ta' nis li ġejjin li għat jissottomettu applikazzjonijiet għal azil għall-2015 iktar 150.000 diġa għall-2015 ir-rata tkun hija ta' 0%. Nirrepeti, kull applikazzjoni tiġi jittratata fuq il-kuntest tagħha stess, imma l-proċedura jitħaffef biex jevita pressjoni fuq il-pajjiżi tal-azil. U allura din hija fit-tweġiba wkoll il-MP Kirkop li tkellem dwar il-proċessar u l-problemi u għalix qed indumu, għalix għet hemm kazit pendenti. L-ola numri edin u għassu minħabba backlog. U għahna għanna issa bħalissa kważi 700.000 każi fl-Unjoni Ewropea u 36% tagħhom daw huma ilhom iżet minn sitt xhur. Allura ovvjament dit-tip ta' pajjiżi siguri nittamaw li jiffaċilitaw iħaffu dal-kwistjonijiet li għandna djemna. Fl-aħħar, sempliċement biex nisħaq iżjed fuq il-punt li sar minn kummissjoni dwar il-hotspots aħna nistgħu naġixxu biss fuq il-ftehim tal-host country. Allura dan ah, isegwi għall-operazzjonijiet tagħna aħna ma mmorrux f'host countries jekk aħna ma niġux mistiedna. Nafu li hemm pajjiżi oħra barra l-Italja u l-Greċja illi għandhom numri jolja imma għal darbohra ngħid illi aħna inkunu kontenti biex nassistu jekk niġu mitluba. Grazzi ħafna u issa fisa il-Frontex. Grazzi ħafna, grazzi is-Sur Rosler. Grazzi tal-mistoqsijiet importanti u nuża l-opportunità biex nirringrazzja l-Istati membri u l-autoritajiet tagħhom tal-li qed jikkontribwu biexxu bil-esperti tagħhom fl-operazzjoni tal Frontex biex eh, identifikaj tliet mistoqsijiet speċifiċi li ġew diretti għal Frontex l-ewwel kienet dwar il-korrelazzjoni bejn operazzjoni Search and Rescue fil-Mediterran u l-operazzjoni Triton di kif taħdem l-ewwel. Lan ta' Triton hija huwa kontrol fuq il-frontieri u rrieda li tkunu lesti biex iwet u essendars. Ikunu lesti għal kapaċità ta' essendar. It-Triton hija 140 mil nautiku l-isfel mill-Italja u tispiċċa 60 mil nautiku mill il kbira ta' Libja. Għal raġunijiet ta' sigurtà mhux possibbli li jkun hemm iżjed ma jkollokx clearance għal sorveljanza blajru. U hija kwistjoni hija fatt li 90% fil-mija ta' operazzjonijiet tas-sendar huma barra minn dil-erja ta' operazzjoni u din minħabba l-fatt li l-modus operandi huwa li nużaw satellite phones biex insejħu l-ċentri ta' koordinatment fl-Italja u nitolbu biex isir ir-rescue skont il u f'każijiet bħal dawn kull assi jridu jgħinu sorveljanza mal-konfini tiġi sospiża temporanjament il-Frontex jgħinu permezz ta' 30% 30% ta' operazzjoni ta' sendar il-Frontex ikkoordinat peress li l-assi ta' ħaġ kienu involuti. U da' jfisser illi iktar minn 35.000 persuni ġew salvati mill-assi ta' koordinament ta' Frontex 2015. Tini mistoqsija kienet dwar x'namlu u kif niġestixxu l-immigranti li qed jiġu barra mill-ħot qed jaslu barra mill-hotspots aħna qed niffukaw fuq screening. Screening ukoll biex nevitaw talbiet folots ta' nazzjonalità li tkun falsa il-Frontex taħdem e, tiġġestixxi u screen u tuża l-screening bħala ħaġa imdaħla mill-attività mil anka mill-Ungerija, Spanja, l-Italja, l-Greċja, l-Bulgarija. U meta niġu għall operazzjonijiet marittimi l erja kbira tinkludi punti ta' sigurtà u tinkludi punti ta' akkoljenza u meta persuni jiġu dizembarkati jikun hemm istituzzjonijiet jew vetturi kummerċjali li mhumiex ta' Frontex u jkun hemm il-punt ta' diżembark li jiġi def, de, definit u nippruvaw nikkoperaw f'postijiet fejn għandna ċentri ta' kolienza u timijiet ta' ta' screening. it mistoqsija kienet dwar ir ta' tal-Aġenzija tar-Ritorni u jina ħan fuq dak il għal temi li jaso ma nistgħux naħdmu mingħajr il tal-hosting member states. Dan japplika speċjalment tar ritorni ma nistawx nidħlu fil-merti ta' deċiżjonijiet ta' ritorni iġfiri nistaw najnatu assistenza fuq screening fuq l-akwist ta' dokumenti ta' dokumenti għal vjaġġi il fl-2015 il-Frontex il eh, organizzat ma' 60 u kienem imma dit iddependi fuq l-autoritajiet tal-istati membri li jkunu stabilew id-deċiżjonijiet eh, tar-ritorni u li jikkoperaw magħna biex aħna norganizzaw dawn ir-ritorni. U nistgħu naċċeleraw dan imma b'kooperazzjoni biss mal-istati membri illi jikunu stabilixxew deċiżjoni ta' ritorn. Grazzi. Grazzi ħafna, skużawni li għedin qed hija tal-darboħra nħaffifkom issa mill-Europol kjoġbok. Grazzi sur President. kem segwejt l-affarijiet jien kien hemm mistoqsija waħda direttament tal-Europol li kienet dwar violenza. Violenza. Fir dan it-tim operazzjoni konġuntana aħna għamilna mekanizmu ta' preallarm biex ninformaw l-istati membri kollha u l imsieħ tagħna dwar reati relatati u għawnek għanna edin fl-istadju bikri il-rapportajna kontra violenza, fuq violenza kontra migranti u refugjati u li namlu issa huwa li fil-qafas ta' ċentru ta' monitoraġġ li għadni kif li semmejt qabel <clears throat> aħna nsegwu dan. Grazzi. <clears throat> Grazzi. Almenu kien hemm mistoqsija li l-Eurojust kjoġbok. Thank you very much. Uh, Grazzi ta' ċe. <clears throat> Grazie ta' mistoqsija tijak fuq il- l-ewwel akkoljenza tal-migranti fil-Greċja imma skont il-mandat tagħna l-Eurojust jitratta biss kooperazzjoni ġudizzjarja f'kwestjonijiet kriminali. Għalhekk l-Eurojust mhijiex involuta fil-koljenza tal-migranti fil-hotspots. Ovvjament aħna nistgħu naqdu rwol importanti fil-hotspot iżda fi iktar tard aħna nħarsu lejn tħarriġ u prosekuzzjonijiet imbagħad u ringrazzjakom tal-din u tal-din diskussjoni li eh, rat il-frott. Grazzi. Angela Sherlock Niker mill-Aġenzija ta' Ġittijiet Fundamentali. Grazzi, għan nitkellem l-unet fuq il-marki ta' zwaba, eh, dik mistoqsija li ġiet mill U anki eh, fil-fat il-proċeduri skont il-proċeduri tal-net jagħmel applikallan tal-azil irid ikun hemm l-obbligu li dak li jkun jikkoopera. U l-direttiva tal-talba l-azil jgħid li jekk xi ħadd jirrifjuta li jagħti marki ta' soba tiegħu jista' jiġi prosekutat taħt proċedura mħaffa. Din hija l-proċedura nifisa. Mbagħad jekk inħarsu lejn l-istudju sostantiv tal-talba, tal talba l-użu tal-fingerprints eh, fil-lura dak ma xiex l-użu ta' informazzjoni sostanzjali addizzjonali biex eh, tlaħam l-applikazzjoni skont il-lista ta' kriterji li jem fid-direttiva tal-kwalifiki u eh, l-prinċipju ta' non-refulma in-no pushback japplika kol. Il-identifikazzjoni tal-marki ta' zwaba kikku mux ikun għadin id-diskutu b'dan il-mod daqs li kiku l-personi li jeħtieġu din lajnuna u l-ħarsien ikun ikollhom mezzi legali li bihom ikun jistgħu jitlu fl-Ewropa mingħajr ma joqogħdu jużaw dawn il-mezzi illegali ta' traffikanti, allura għanna li nistgħu nagħmlu iktar qudiem huwa li naraw kif nistgħu wessaw u naraw l-użu tal- li nużaw mod xira l-azlit kolla li jem, alternativi kolla li jem, biex wieħed eh, kun jista' jasal l-Ewropa permezz tagħhom. Ġifieri nwessaw ir-wessaw ir-regoli għall-unifikazzjoni tal-familja, viżas umanitarji pereżempju, hemm ukoll eżempji ta' skemi ta' migrazzjoni għal studenti riċerkaturi persuni li huma ehm, jeħtieġu ċertu ħarsien u ehm, protezzjoni. Dawn huma kollha eżempji li nkunu nistgħu nkopru fuqhom ah, biex nkomplu nsawru dawn il-kategoriji differenti ta' migranti l-aħar punti għandu xaqsam ma' tfal mux akkompanjati illi ħafna nis semmewa, semmew du l kussjoni ta' vulnerabilitajiet u miżuri u strutturi ta' appoċ biex nwaqfu illi dawn ma' jkunux iktar abbużati u sfruttati fuq territorju tal-Unjoni Ewropea. <coughs> Grazzi. Na fuq rapporters u rapport, jek tistaw forsi fuq ta' kondi, Cecil Kianga u Roberta Mezzola se jkunu għedin jamlu konklużjonijiet ta' din is-sessjoni fit-tmim is-sessjoni li jmiss f'termini ta' dak li eh, ġab, ta' dak li sarraf, f'dak li sarraf pala riżultati. Di tal-hotspots u koll kienet xaħġa li kena neċaraw, ġifiri ġitaq ningrazzja li l-kull minn involutu li ma kienux għonek eh, eh, li musa kuna għakor l sinar biex nejdilkom li grazzi tal-li kontu għawek ta' sew kien pjaċiġi li kienem interazzjoni ma'kom. Xi kustjonijiet prattiċi, istaf li qegħdin jakkompanjaw id-delegazzjonijiet huma mistiedna biex eh, jattendu Eh, punt informazzjoni tal fuq livell ta' impjegati ta' EASO bej sew nofsu sa' tejo nofs play SP 3G3. Ġri grazzi għal darbohra kollegi. 28 persuna kelmu dal-ħodu napprezzaw ħafna. Il-ikla tajba saħħa.